Good morning everybody, good morning. Bonjour, kulħadd, eżis kollegi. Anna sala mimlija dal-ħodu Ovvjament inna l-voti importanti iktar tard. Nispera li kulħadd għandu il-kartellum tal-vot għax għandna bżonnhom ovvjament. Tajjeb, mela nkomplu bil-punt seba tal-agenda tagħna se nitkellmu fuq l-emenda regolament li stabbilixi l-Aġenzija Maritima Ewropea tas Sigurtà. U morru għal vot mal-ewwel emenda 26 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 7 taqa, l-emenda 27 favur kontra astensjonijiet mela tgħaddi. Morru għall-emenda 28, għanna emenda orali u bat għanna u kol split vote. Favur, kontra, astensjonijiet, taħdi. Dan ifisser li ma nix għalfej konna l-split vote u morru mal-ewwel għal 29 ta' ġuħaw ferera. Favur, fuq 29 kontra, astensjonijiet taddi. L-emenda 8 favur, anzi diktaqa. L-emenda 9 favur. Kontra astensjonijiet taddi. L-10 ġiet irtirata morru mal-ewwel l-emenda 30 favur. Kontra astensjonijiet taddi. L-emenda numru 11 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 31 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 12 ġiet irtirata morru l emenda 32 għandna emenda orali favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 33 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, numru 13 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, 34 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, 37 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. L-14 taqa 35 favur kontra astensjonijiet taddi. 36 favur kontra astensjonijiet taddi. Immorru għal premissi għanna l-emenda 15. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 16. Favur kontra astensjonijiet taddi numru wieħed ġiet tirtira l-emenda 18. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda 17 favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-19 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 20 favur kontra astensjoni taddi l-emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet numru l-emenda numru 2 erġew votaw favur kontra astensjonijiet di ma numru 3 favur kontra astensjonijiet taddi Numru 4. Favur kontra astenzjonijiet taddi. Numru 22. Favur kontra astenzjonijiet taddi. L-21 favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 5. Favur kontra astenzjonijiet taddi. Il-numru 6 ġitir irtirata l-25 favur minu kontra. Astenzjonijiet taddi. Mbagħad għandna l-emenda 23, għandna uh, emenda orali, il-fom hawnhekk u wkoll split vote l-ewwel parti. Anzi, skużawni, biss qed nitkellmu fuq l-emenda orali. Emenda 23, minu favur, minu kontra, astensjonijiet taddi. Mbagħad l-24 favur, kontra astensjoni taddi. Ġifiri, niġu għal vot tal-aħħar elettroniku niftaħ il-votazzjoni. Hmm? Għalli pipi għanna wieħed zejjed u anki għal eh, mhux affiljati għanna wieħed zejjed. Mhux affiljati għandkom Wieħed żejjed anki li pipi għandkom wieħed żejjed. Ġifiri li pipi t tneħħu vot u anki mhux affiljati. Hemm iż-żejjed, għad hemm iż-żejjed. Għaw nerġan jgħidilkom. Jgħid il-President. Ekk joġobkom, il-grupp ta' mhux affiljati, iddeċidu ftit bejnietkom. Mela hija nirranġaw ftit l-affarijiet. Tajjeb, mela fl-aħħar wasalna. 58 favur 2 kontra ma kienx hemm estensjonijiet jiġifieri ta' din ifrihilkom għal dan ir-rapportant importanti. Dan kommen wir zu Punkt 8 der Tag. Tajjeb, wis immorru mal-ewwel issa għal punt numru 8 fuq l-aġenda tagħna. Mela, punt numru 8 tal-agenda nitkellmu fuq l-informazzjoni fuq li kell il-konsumaturi għanna il kompromos numru 1. Minu favur, ejduli. Kontra taddi. Kompromess numru 2. Favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Numru 3. Favur, kontra, astensjonijiet, taddi u kol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 li pipi għandhom tnej zejda. Għalde wieħed zejjed. Li pipi u l-għalde it-nej bejnietom għandhom wieħed zejjed. Jina, ovvjament, eh, nħu għos narakom sekk entuzjasti, <laughs> imma l-għalde għadkom wieħed zejjed. Paul Newton dan jirtira. Tajjeb pwis, ma l-PP għadhom u għedżiet ukoll. Tajjeb naħseb u għasanna għanna żewġ koordinaturi fil-kamra ma mxħet wieħed minnhom li jista' fil il-kaptu tal-sitwazzjoni għandkom wieħed għedżiet. Tajjeb mela, ma sanna. Für 23 dagegen, 3 26 favur, 23 kontra, 3 astensjonijiet mela tanti. Naddu għal kons numru 6 favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi għaw wkoll. L-emenda konsolidata numru 6. L-IPP u l essendi għandhom wieħed żejjed. Kull wieħed. L-IPP għadna fejn konna. jaġobkom, ipruva ippruvaw aqblu bejnietkom. Araw min mhux se jivvota u min se jivvota. Tajjeb, mela nal il-votazzjoni 29 favur 32 kontra. Mela ġifiri din l-emenda ma taddix. L-emenda konsolidata numru 7 minu favur. Kontra astensjonijiet din taddi. Inkomplu bl-emenda 137 għanna split vote min, fuq l-ewwel parti jena raw min jaqbel. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Niċċekjaw. Nalaq il-votazzjoni. Mela din moċċar ma taddix. Issa t-tini parti. Favur, dejjem ġifiri fuq il-137. Favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. mela bekk nabdu għal 21 u kol split vote l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi ivvutaw fuq it-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi 22 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 23 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 138 bi split vote u koll l il parti favur kontra stensjonijiet. Ejja, niċċekkjaw l-affarijiet ġifiri fuq l-ewwel parti, niċċekkjaw mod elettroniku. Mela, nara, votazzjoni u taddi t-tini parti. Favur, kontra, u taddi. 139 u 140 u ma l-istess eżatt favur kontra estensjonijiet ma jaddux 141 favur kontra astensjonijiet taddi 24 favur kontra astensjonijiet taddi. 25 favur kontra astensjonijiet taddi. 142-43-44 huma l-istess identiċi favur kontra astensjonijiet taddi. 26 favur kontra astensjonijiet taddi. 27 favur kontra astensjoni taddi. 145 favur kontra astensjonijiet taddi. Niċċekkjaw mod elettronika kieġabkom 145. Nala il-votazzjoni. Taddi. 28 favur kontra stanzjonijiet ma taddix 29 vot maqsum split vote favur kontra stanzjonijiet tini parti kontra stanzjonijiet ma taddix 146 favur kontra astensjonijiet taddi. 30 A u 147 huma identiċi favur kontra astensjonijiet taddi. Tletin B. Tletin B. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Verifika elettronika fuq 30B. Mikke ġobkom. L-istendi għandu vot zejed. Votazzjoni nalqet. Maddiċ. 31 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 148 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 32 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 149 favur Kontra. ħanibqa' fuq 32 nagħmlu verifika ta' jabwis. Verifika miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. 149 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 152 favur. Kontra. Astenzjonijiet tati. Jider il-rizultat ċar, iżda xorta waħdek tridu namlu verifika. Fuq il-152. Karl Schlitter, Michel Rivasi. Votazzjoni maluqa, adottata. 150. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 151, 153 identiċi, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddowx. Issa naddu għal l-emenda 35 favur. 35 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 37 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 155 favur kontra astenzjonijiet, namlu verifika elettronika fuq il-155. Votazzjoni maluqa. Adottata. Votazzjoni ċara. 157 minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 158 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mija 158 maddiċ. Naddu issa fuq 39. Favur. Kontra. Astenzjonijiet tatti. 40 favur kontra astensjonijiet verifika elettronika fuq l-40. Kulħadd ivvota? M'għaddiċ. 156 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 161 favur kontra astenzjonijiet adottata. 140 favur kontra astenzjonijiet adottata. 240 favur kontra astenzjonijiet adottata. Kulħadd għanna l-karta qudiemna l-istess mena nistgħu naddu għal 187. Katik li ora Liotard. Favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. 46. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 47. Favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 48 favur kontra astenzjonijiet taddi 189 u 190 l-istess favur kontra Astenzjoniet adottata. Disa erbajn. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Verifika fuq id-49. Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa ma taddix. 191 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 50 favur. Kontra astenzjonijiet, verifika elettronika fuq il-50. Votazzjoni magħluqa? Taddi. 193. Nivvotaw fuq l-emenda bil-fom, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Mbagħad nivvutaw fuq l-emenda kollha kemm favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tattix. 194A u 192A huma l-istess. dana kollu jaqgħu. Mhux hekk, mela issa ngħaddu għal 51A. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Anke l-ewwel parti ħataqa jgħiduli grazzi, grazzi l rapporter li tgħidli, mela l-ewwel parti taqa u ngħaddu allura Anzi, qed jgħiduli it-tieni parti taqa' ma l-ewwel parti rridu nivvutaw, mela nivvutaw fuq l-ewwel parti tal-51 A. Min huwa favur? kontra astensjonijiet taddi. Tajjeb wis mela naddu għal 194 b favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika fuq il-194 b favur. Anzi, il-votazzjoni miftuħa. votazione maluqa. Bisbrix iżda taddi. 195, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Namlu verifika anke fuq il-195 tajja wisq. Votazzjoni maluqa. Din il-votazzjoni hija ċara u taddi. 196 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 197 favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu għal 205 tal rapporter favur kontra astenzjonijiet adotta 209 favur kontra astenzjonijiet adottata. 210 favur kontra astenzjonijiet tatti. naqbżu biċċa sew mhux ħażin fil-votazzjoni u ngħaddu għal paġna 13 fuq dokumenti tiegħi. Ġifieri għall-emenda 56. Kulħadd wasal għal 56 mela nivvotaw. Favur? Għandkom bżonn iktar ħin? Artiklu 26, paragrafu 1, emenda 56. Tar-rapporter, favur. Kontra. L-Onorevoli Vilmot, President. Aħna ressaqna tnejn fuq erba' fuq seba' u 233 u din taqqa jekk l-emenda konsolidata erba' tgħaddi huma ta' suġġett differenti u għandhomx jaqgħu skont aħna. U din hija kwistjoni speċifika u għandna nivotaw fuqhom għax mhux koparta mill-emenda konsolidata hekk kif kienet l-intenzjoni inizjali. Kut. Tajja, pues? Mela, naddilkom proposta. Nivvotaw, jekk għandix nivvotaw, għax qed nara l-rapporter mhux qed taqbel u għalhekk il-Kumitat għandu jiddeċidi jekk dawn il-partijiet u mhix koperti mill-verżjonijiet konsolidati li ma ddawx jew le. Kollega Vilma tista' tgħidilna l-artikoli u l-emendi li huma? Emenda 21 sa artiklu 25 paragrafu 2. 200 14 artiklu 25 paragrafu 2 emenda 214 217 u 233 U ma l-istess mela hemm raġunijiet jgħid il-President li jagħmluha mhux prattika li tiżżomm il-pajis tal-oriġni u tal- eh, tal minn fejn ġejn ir-residenza u dan japplika l-ikel, proċessat u dawk ta' il-prodotti ta' oriġni mhux speċifikata, dawk huma elementi identiċi. L-idea hija li nivvotaw fuqhom skont ir-rapporter mbagħad nivvotaw jekk għandniex nivvotaw, skont ir-riżultat mbagħad nivvotaw fuq dawn l-emendi. Ir-rapporter. Mela, tajna ħarsa lejn dan għal bostajim xieġri jekk l-emendi konsolidati jiġu adottati, u dawn l-emendi ma nix nivvotawhom separatament jaqaw. Għaliex l-emenda konsolidata erba għaddit. Hija sempliċi, skont naw, għalhekk jina nipproponi min huwa favur li nivvotaw fuq dawn l-emendi. Min huwa favur? Kontra? Misċara namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mux ħanifutaw, mela fuq daw, U naddu għall-emenda 56 issa. Favur. Kontra? astenzjonijiet taddi. 269 favur kontra astenzjonijiet taddi. 270-274 istess, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. mux mhux kulħadd ivvota. Dawk li jollow idejom mhux kollha votaw u użaw il-karta tagħhom tal-vot biex votaw Issa nivvotaw un blok 276 u 271. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Adottati. Inkomplu bil-votazzjoni u naddu għal 57 b. Favur. 57 b. Kontra? Astenzjonijiet verifika elettronika anke fuq il-57 b. Abstimmung beendet. S&D hat ein... Votazione maluqa. L-S&D għandu vot zejiet. Adottato. 277, 278 u 279. L-istess favur. Kontra? Astenzjonijiet adottata. Nistaw niferifikaw jekk tridu, iżda naħseb li riżultat huwa ċara. l-Onorevoli Hartung irrit joħroġ il-karta tal-vot. Votazzjoni maluqa adottata. Issa naddu għal 57A u 280 li huma l-istess favur. Kontra? Ma nafx għala ħadd ma tjolli jidu jew ftit qed jollu jdejhom. Nerġgħu nirrepetu l-votazzjoni għal 57 u 280 favur kontra stensjonijiet u issa r-riżultat ċar. Imbagħad 281, 282 l-istess favur kontra. Astensjonijiet tgħaddi jgħaddu. 58 favur kontra astensjonijiet Maddiċ. 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mitejn ħamsa u dmenin. Jek l-SND liberali u l-ħodor jivutaw favur hemm il-maġġoranza Jek tit namlu verifika xorta wahda fuq id-59. Xorta li hija. Gestimmt anders. Das ist interessant. Wir stimmen ab über 59, ja? Nivvotaw fuq id-59 nfakkarkom. Votazzjoni maluqa. Kien hemm żball? L-Onorevoli Sommer tal-lab għal-verifika 59 li jitlob li l-artiklu 29 jitħassar. Nerġaw niftħu l-votazzjoni għal 59. Miftuħa. 59. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 285. 285 Liotard, favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Sittin, favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 61 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 286 favur. Kontra. Astenzjonijiet tatti. 287 favur. Kontra. Astenzjonijiet tatti. Issa 62 sal-65 votazzjoni in blok favur kontra astenzjonijiet jaddu 288 favur kontra astenzjonijiet verifika Votazzjoni jammaluqa u għaddit. L-emenda 289 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 66 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 67 favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 68 favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa, votazzjoni maqsuma fuq il design. Mela, fuq l-ewwel parti. Mela, design, l-ewwel parti min huwa favur. Kontra? Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti? li hija eżatt l-istess bħal 69 minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet u tgħaddi wkoll. Die nächsten müssen wir einzeln abstimmen, weil Issa il-menti li jmiss irridu jiġu votati b'mod individwali għaliex hawn emenda konsolidata li fil-fatt ma ġietx aċċettata. Mela, naddu issa l-emenda 291 dak favur. Signora Sommer. Hemm żball fil-lista tal-votazzjonijiet għax tajt li eh, il-291 taqa jekk tiġi adottata il-kons 6. Iżda din taqa wkoll għalix l-emenda konsolidata seba fil-fat eh, ġiet approvata, għalix iż-żewġ emendi konsolidati jittrattaw it-tikketti fuq il bicċa ta' qoddim, il-parti ta' qoddim tal-ikke li ġviri l-emenda 291 ta' U din, eh, dan iseħ għalix fil-fat l-emenda konsolidata seba ġiet approvata, ġviri aħna ma naqblux għal daqstant l-istess proċedura bħal qabel ħan nivvotaw jekk għandix nivvotaw. Issa, et nivvotaw dwar jekk il-291 għandux jgħajaw le. Minu favur li għanna nivvotaw? Dawk favur? Kontra? Għaj konna nikkonfermaw. Wir sind mitten in der Abstimmung. Ein EPP zu viel. Jetzt. Mela jider li għawihet mill-EPP li għazajet li issa, right? Il-votazzjoni għamaluqa? maġġoranza hija kontra nivvutaw. Jetzt gehen wir weiter bei. Issa nkomplu? Point of order. Jina ma nafx kif nistaw nivvotaw, jekk nistawx nivvotaw fuq dawn jew le għax dawn huma artikli differenti. Il-kompromess seba kien fuq 33 u tnejn imma dan huwa fuq 32.3. Iġi ma jistax eh, jiġi approvata xo fuq artiklu differenti. Mikrofonu għal kellimi kieċu. Also, <laughs> sorry, di Mehrheit hat Skużan, mela, il-maġġoranza votaw li taqa. Mela, naddu issa l-292 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 293 favur kontra astenzjonijiet verifika. Mela fuq l-emenda 293 verifika. Fil. Wieħed żejjed fl-SND Issa, situazzjoni edha tajjeb, il-votazzjoni maluqa u taddi. Naddu issa l-emenda 297 huwa favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Verifika fuq il-297. Votazzjoni hija magħluqa. U maddiċ. Identix. 294. Issa emendi identiċi 294, 95, 298 u 300 dawk li ma favur. Kontra? Astenzjonijiet Maddiċ. Abgelehnt, ja? Mux maddiċi. Issa naddu għal 301. Daw favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. L-emenda sebajn, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 296, favur, kontra assenzjoniet ma taddix. L-emenda 299 dak favur kontra assenzjoniet ma taddix. Emenda 71 favur kontra astenzjonijiet taddi. Iza nistanam nagħmlu verifika jek tridu.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 Dawk li ma favur 73. Kontra astensjonijiet ma taddix. Issa għaddu għal 311 favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu issa għal 75 dawk li ma favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa għaddu 312. L-ewwel qed għandna emenda orali. Dawk favur. Dan stimmen wir über den Originaltext ab. Mela votaw fuq it-tekst oriġinali. Dan ġir tirat. Għal daqstant naddu għal menda 76a. U għawek u koll għaw emenda bil-fom minn huwa favur 76a kontra astensjonijiet taddi. 313. Din fil-fattaqa. Issa 315 favur. Kontra astensjonijiet taddi. 300 316. 316. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. 316. 316 kontra favur tadi. 317 favur kontra astazzjonijiet tadi. Issa li jmiss taqa' 76 c'è favur, contro assenzjonijiet, e non namlu verifika, mela, non lo verifica fu emenda 76 c'è Beendet. Ist angenommen. Drei. Votazzjoni maluqa u tati. Issa naddu għal 318 dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet tanti. 319 favur kontra astenzjonijiet tanti. Und 70 dafür. Dagegen enthaltungen ab. 314 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Nistgħu verifikaw jekk tridu. Issa għal emenda 77 Abstimmung beendet. Abgelehnt, ja. 300... U di ma taddix. Mela, l-emenda 320 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 321 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa 322 favur kontra astensjonijiet stati. 323 favur kontra astensjonijiet tadi. 324 favur kontra astensjonijiet tadi. 325 favur kontra Astenzjonijiet tati. 78 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 79 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 80 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 81 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Anzi, namlu verifika fuq il-81. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. U din ma ġietx aċċettata. Il-81. Dan il-mod naslu għal 326 Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, ejlu ċekja. 326 mela. Abstimmung beendet. Ist abgelehnt. Mela votazzjoni mallu A u maddiċ. Ġviri, l-emenda 326 maddiċ, issa naddu għal-emenda 82, dak favur. Kontra. Din, għaddit, u ta' wara ta' u naslu għal 328. Dak favur, dak kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 83. Da fil nomba. Niverifikaw 83. Na mela, votazzjoni maluqa, maddiċ. 330 favur. 330 dok li huma favur dak kontra. Astensjonijiet ma taddix. 84 dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 329 dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 85 dak favur. Dak kontra astensjonijiet maddiċ. 331 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. 332 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 333 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 334 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. 335 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 336 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. 337 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottata. 338 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet Taddi. 339 dak favur, dak kontra, astazzjonijiet, taddi. 340 issa, dak favur, dak kontra, astazzjonijiet, taddi. 341 dak favur, dak kontra, astazzjonijiet, taddi. 342 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 343 favur kontra astensjonijiet taddi 344 favur kontra astensjonijiet taddi 345 favur kontra astensjonijiet taddi 346 favur kontra astensjonijiet taddi 347 favur kontra astensjonijiet taddi. 348 favur. Kontra. astensjonijiet ma taddix. 349 favur. Kontra. astensjonijiet ma taddix. 350 favur. Kontra. astensjonijiet ma taddix. Għan nirġu niferifikaw 350. Votazzjoni miftuħa. Abxum bendet. Votazzjoni hija Ma taddix. 351 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 86 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa 87 log favur. Log kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 354 353 u 359 u l-istess, dak li huwa favur kontra astensjonijiet, anzi rridu nafilu verifika. Abstimmung beendet. Votazzjoni magħluqa. U din adottata. Issa 355 votazzjoni maqsuma mela fuq l-ewwel parti dak li huma favur, kontra. Astens din hija eh, adottata. Tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet u din għaddit ukoll. Anzi, ejn iċċekkjaw it-tieni parti li ġiet adottata. Iva ġiet adottata. Ma nxar fejn għandu verifika. Nistaw 80 favur, kontra, assenzjonijiet adottata. 356 favur, kontra, assenzjonijiet Maddiċ. 352 favur kontra assenzjonijiet taddi. U b'dan il-mod wasalna għall-emenda design favur kontra assenzjonijiet taddi. 357 dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet taddi. 358 favur kontra astensjonijiet taddi. 360 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 91 favur kontra astensjonijiet taddi. 92 favur kontra astensjonijiet taddi. 93 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 94 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 95 favur Koddaw kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 10, 96 favur. Kontra. ħanamlu verifika ta' 96? Abstimmung beendet. Votazzjoni luqa. U moċċar dina għaddit. Issa għaddu għal 363 favur kontra astensjonijiet taddi.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 din taddit mod moċċar mil voti mil-mata wara li ċekkjajna. Nkomplu 372 huma l-istess favur kontra stensjonijiet niċċekkjaw nala l-votazzjoni u dawn dawn jaddu. bekk wasanna għal 381 għanna emenda orali minu favur. Rridu niċċekkjaw dan il-vot. Niċċekkjaw jekk iġobkom. Ivvotaw nagħlaq il-votazzjoni din tgħaddi. Bekk niġu għall emenda numru 382 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 89. favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 383 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nitċekjaw ftit 383 Nala il-votazzjoni. Din mill-lider għaddit. Issa flimkien 384, 85 u 6. 365 eh, din taddi sa numru 99 favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw id-99. Nala il-votazzjoni. Taddi. Mija favur kontra astensjonijiet taddi. 387 u 88 favur kontra astensjonijiet tardi. L-lista għal għaddu 389 favur kontra il-93 u 91 ma jaddux, 392 issa. Taddi naddu għat 393 favur kontra ostensjonijiet ma taddix. Bekk niġu għal numru 400. Imma hemm il-102 qabel Minu favur. Kontra astenzjoniet, taddi. Bek, niġu għal numru 400 favur kontra astenzjoniet, taddi. 401 favur kontra. Din ma taddix. 402 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 104 din taqbel mal-106-107 favur ġu naħdu għaw daqqa kontra astensjoniet jaddu. 105 favur kontra astensjoniet għadda. Bekk niġu għal-premessi. Numru wieħed favur kontra astensjonijiet. Taddi, numru tnej għanna split vote, vot maqsum fi tlet partijiet. L-ewwel parti nivvotaw favur kontra. Astensjonijiet għaddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Taddi. Tilet parti minu favur kontra stazzjonijiet ma taddix. Numru tlieta favur kontra stazzjonijiet taddi. Jaw tminja għanna u kol split vote l-ewwel parti favur kontra stazzjonijiet ma taddix ġini parti favur kontra kontra astensjonijiet taddi. Tillet parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. 109 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 5 favur kontra Stenzjonijiet ma taddix. Numru 6. Favur kontra. Għan iċċekjaw numru 6. Il-vot malu. U din ma taddix numru 7. Favur kontra astensjonijiet taddi numru 8 favur kontra astenzjonijiet adottata 110 split vote l-ewwel parti nivvotaw favur kontra astenzjonijiet għaddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet tati. Numru 9 favur kontra astenzjonijiet jittaddi. 112 favur kontra astenzjoni jittaddi. numru 10 u 114 huma l-istess 10 u 114 li huma xorta favur kontra astenzjonijiet niċċekjaw Abstimmung ist beendet. Ist an Il-votazzjoni din taddi numru 11 favur kontra astensjonijiet ma taddix 115 favur kontra astensioniet din taddi 116 taqa 117 bekk favur kontra ta' taddi 119 favur kontra Stenzjoniet ma taddix 120 favur kontra Stenzjoniet ta' di. 122 favur kontra astensjoniet ma taddix numru 12 favur kontra astensjoniet ma taddix 123 favur kontra astensjoniet ma taddix 120 favur kontra astensjoniet ta' 124 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix lanqas 125 favur kontra astensjonijiet ma taddix 126 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 127 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 128 favur kontra astenzjonijiet. Għan iċċekjaw dan il-vot. 128. Nala il-votazzjoni din taddi. Bekk. Niġu għal numru 13, nivvotaw fuq numru 13 favur, kontra stenzjonijiet ma tadbix. Numru 14 favur kontra astenzjonijiet taddi. Numru 15. Favur kontra astensjonijiet taddi. 16 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 130 favur kontra taddix 131 favur kontra astensjonijiet ma niċċekjaw numru 31 għanna u ħedżejta li pipi Ġejna kollox postu l votazzjoni u din tgħaddi. Morru għal 132 favu, anzi 133. Ma taddix 17 favur kontra astensjonijiet. Ma taddix 18 favur kontra astensjonijiet taddi. 19 favur kontra astensjonijiet taddi. 135 favur kontra astensjonijiet taddi. 136 favur kontra astensjonijiet taddi. Mela, niġu għal-vot bekk ġejna fl-axar nivvutaw mod elettroniku l-axar vot għal rekomandazzjoni kif ġiet emendata. L-essendi għandkom uħed zejiet Nala il-votazzjoni, riżultat 57 favur. Erba kontra u estensjoni waħda. Ringrazzja Sinjura Zommer għal dan ir-rapport għant importanti. U bekk kampanja twila ġiet fit-tmiema. Is-Sinjura Ventler tixtieq intervjeni. Grazzi, nixtieq nitlob il-President biex jiltaqa' mas-Sekretarjat sabiex taqblu fuq ir-regoli trid tridu tinformuna bihom. Regoli għall-emendi li ma regoli se napplikaw għall-emendi. Naħseb li dan huwa prinċipju importanti aħna bħala eh, deputati rridu nresqu u l-emendi tagħna rridu nkunu nafu kif u komu. Jekk ir-rapporter jedinna le, Eh, memx għalfej tivutaw fuq eh, tali parti u tali parti minar ma jitina regola għal xiex fuq li ma bazi għet jamelek, naħseb miex ħaġa sow. Naħseb li l-koordinaturi għandhom jiltaw u jitkelmu fuq modus operandi kella kodiċi ta' etika ta' kif se niproċedu għax ovvjament mbagħad nivvuta fuq dawn l-emendi. Aħna bħala membri tal-Parlament nirċivu proposti għall-emendi konsolidati u mbagħad jedunna li l-emendi tagħna waqgħu u mhux se nivvutaw fuqhom fil-kumitat. Naħseb hija ħasra li qegħdin f'din sitwazzjoni. Issa naħseb Hawnhekk mhux ir-rapporter għandu x'jaqsam huma il regoli ta' proċedura u r-regoli jgħidu li huwa il-President li jiddeċidi. U f'każ ta' dubju jiddeċidi il-Kumitat u jivvota l-Kumitat. Mela ħan nitkellmu issa fuq il-punt li jmiss il ħan fuq il-GDP u l-lin minnu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 għal fatt li il-paragrafi li jmiss nistaw noħduhom fl-imkien biex nivvotaw dwarhom. Fisser li jekk namlu f'żewġ parti ġifiri nivvotaw darbtej un nivvotaw tal aħħar għal kollox ġifiri ma joġġozzjona. Mela min jaqbel li nivvotaw għan blok tal-paragrafi kolla li f'qat fadal? fuq dan is-suġġett. Minu kontra, min qed jestjeni mela qed naqblu biex bekk niġu għal vot aħari elettroniku favur. Skużawni. Aħna votajna għan blok, ġifiri? Tajjeb, tajjeb wis. Issa, jekk se nivutaw unblock, irdu naraw minu kontra un bat naddu għal vota ħari. bitte die Berichterstatterin jetzt mal noch mal Klarheit zu bringen. Anna Rosbach. Anna Rosbach, Reporter, ek joġbuk tista' tispjegana x'qed jiġri u kif irridu eh, niproċedu bil-voti għan blok. Għan niprofa namel dan malaj. Mi komitati differenti diġa eh, votajna fuq dan kollu. Ma' Shadow Reporter bilna li mux se naraw xinu ma l-emendi unfet u fjom irrid ikonna dokument wieħed li joħroġ il-lum. Għalek, aħna tlabna li nis li kienu resqu l-emendi biex jirtirawom sabiex il-lum ninkunu nistaw naħdmu fuq dokument bażiku. Dak li qed nagħmlu l-lum. U għal darboħra li kon u it-tre diġa ivvotaw u ħan ippruvaw li nkunu kemm jista' jkun ċari u nixtiequ iġifieri li id-dokument li għanna għandna eh, qudiemna uh, llum nispiċċaw u kol. Das heißt, wir stimmen um Block ab über die grau äh, gekennzeichneten. Tajjeb. Das wären die, über die wir um Block abstimmen. Ru għal partijiet grizi ta' dokumenti ċi biex nivutaw għan blok. Għalek għal dar boħra, għan saqsikom min u favur ma l-emendi li jinsibu mawnek bil-gris min u kontrijom. Mela, tajje, et naqblu, l-astensjonijiet. Bekk. Nivvotaw għal l-axar vot namlu vot elettroniku. Ek joġobkom daħlu kartelluni fil-kaxxa. Uħorġu għom issa. Nalaq il-votazzjoni. 59 favur, vot kontra, stenzjoni wahda bekk danġi dan il-rapport ġi adottat firħu rapporter. Grazzi ħafna il-rapporters skolla, il-shadows, il-sekretarjat, għax-xogħol li wetqu fuq dawn il-rapporti differenti. Bekk issa nistgħu ngħaddu Tajjeb wis dan il-punt tal-agenda diġa ġi diskuss il bira u l-koordinaturi qablu. is sit li qablu fuq il-25 sena kommemorazzjoni ta' Ċernobil biex niddiskutu dan is-suġġett niddiskutu l-suġġett mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. Din it-talba għaddiet bilna fuq id-dokument u se nivutaw dwaru minu favur ta' din il-mistoqsija orali bil-fom. Wer ist dagegen? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għanna mela din kelmu dwarha fil-plenarja. Dan wasalna l-punt li fuq l-agenda. Il-punt ta' Oreste Rossi. Jabbozz ta' opinjoni fuq il-mobilità u l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità u l-istrateġija Ewropea dwar id-diżabilità. Nadir kelma l-rapporter, Sur Rossi. Grazie President, kollegi, jena naħseb li dini opinjoni importanti ħafna li tmullilin mill-ideologiji politiċi iżda timxi favur dawk il-kategorija l-iktar zvantagġati. Ja rapport mill-Kumitat eh, Employment, um, um, Kumitat Imko, u titratta l kustjoni ta' persuni b'dizabilta' u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Disabilità 2010-2020, ġifieri għal 10 snin li ġejjin. Naħseb li hija importanti għal leġislatur li kemm jista' jkun dawk li għandhom problemi li huma diżabbli jew nis li għandhom bżonni speċjali, irridu ntuhom kemm jista' jkun drittijiet indaqs bħal ċittadini oħrajn. Dan xi fisser? Ifisser li nitolbu li l-istati membri impenjaw ruhom sabiex bekk kemm jista' jkun possibbli jkun hemm servizzi disponibbli għal mobilità li jkun hemm eh, triq imwettija għal xogħlijiet u għal lajnuna għal nies biżabilità, għal lajnuna għal familji li jippruvaw kemm jista' jkun dawn in-nies iżommuhom fiħdan il-familja biex nintervjenu għal kumpaniji speċjalment pubbliċi u forsi anke privati sabiex bekk ikun hemm postijiet ta' xogħol riservati apposta għal dawn in-nies li għandhom problemi biex bekk kemm jista' jkun dawk li huma daħlu għan fis-soċjetà nkunu attivi kemm fix-xogħol, fi sport fil-ħin liberu, għad-divertiment biex ikunu jistgħu jiċċaqalqu b'inqas diffikultajiet u dan xi fisser ifisser li daw in-nies nkunu tintuhom il-minimu biex jgħixu aħjar. Jien nixtieq nfakkar li kollegi li l-Istati Membri kollha u anke l-Unjoni Ewropea firmaw il-Konvenzjoni ta' Ġins fuq id-dritt tan nies b'diżabilità u anke l-Unjoni Ewropea issieħbet qablet u anki fl-2010 16 stat membru rratifikaw din il-konvenzjoni. U hemm stati oħrajn li għadhom ħajratifikaw din il-konvenzjoni. Jiena nixtieq li jkun hemm situazzjoni ndaqs għal kwistjonijiet marbuta ma' s-saxħa, nista' dizabiltax, għatem wis differenzi minn stat membru għal ieħor. Rridu nġildu l-abbużi fil rigward in-nies b'diżabilità u kemm jista' jkun għandna nagħtu servizz ta' riabilitazzjoni adattata, servizzi ta' saħħa mentali adattati u rridu nżidu wkoll is-servizzi sabiex bekk nkun nistgħu intervjenu minn qabel ukoll u nivelwaw il-ħtiġijiet li għandhom dawn in-nies. Rridu niżguraw li jkun hemm aktar sem tan nies diżabilità fil-forza tax-xogħol u rridu nimpenjaw lill istati membri biex jattivaw malajr kim jista' jkun jikkoordinaw biex ikun jistgħu jaraw xini l-aqwa prassi ta' koordinazzjoni u ta' t-ejt fuq is-suq tax-xogħol biex ikun hemm l-aqwa prassi biex imorru lin l-infrastruttura għal dawn in-nies. Iżda ma jistax ngħidu li persuna li titlaq minn tren minn Torino għal Melon issib żewġ eh, ferroviji kuljum li għandhom dawn il-tamira posta d-dizabli. Irridu nizguraw li ċittadin ikun jista' jitlaq mill-Italja ferrovija għat-tapposta mamra dawn in-nies diżabilità u mhux dan il ċittadin jibqa' hemmhekk jistenna l-ferrovija għaliex m'hemmx ferrovija disponibbli li tista' tgħinu. U għalhekk naħseb li din hija kwistjoni ewlenija u nagħlaq hawnhekk President naħseb li aħna bħala kumitat favur s-saħħa u nek natu sinjal ċar favur dawn in-nies li xorta waħda tebatu biex bekk nkunu nistaw najdu li nistaw intuħom dawk il-servizzi li l lumat mandomx jew għandhom diffikultajiet kbar. Fin Dank, äh, Resto Rossi. Seħafna, Sur Rossi. Din dan huwa rapport importanti ħafna u jitkellem dwar miljuni ta' nies b'diżabilità kuljum li ħabtu wiċċhom ma' dawn id-diffikultajiet għabbażi ta' kuljum. Għalhekk huwa utla ħafna li il-Parlament fisem iċ-ċittadini Ewropej jieħu pożizzjoni fuq dan. L-Onorevoli Ċizler, jużaba. Grazzi, jiena kontenta ħafna li xeddu ta' din l-opinjoni u nixtieq nirringrazzja r-rapporter għall bozz opinjoni tiegħu ħafna nies jieħduha bħala ovvja li jistaw jitalaw fuq tal-linja, jew morru jamlu xirja, jew jaraw isħaq il-ħbib tagħhom, jew jaraw imorru teatri u ċinema, u attività bħal per eżempju jmorru fuq l-internet jew l-elezzjonijiet huma affarijiet ovvi iżda wieħed minn kull sitta Ewropej għandhom diżibilità u jista' jkun hemm ostakli għal dawn l-attivitajiet u għalhekk din l-istrateġija ta' xar snin hija relevanti ħafna għal miljuni ta' Ewropej u nafu mill-konsultazzjonijiet pubbliċi għal din l-istrateġija li hemm appoġġ kbir bejn iċ-ċittadini Ewropej għall-azzjoni Ewropea f'dan il-qasam Għalhekk nixtieq ngħid li l-Kummissjoni identifikat tmien noqsma ewlenin għall azzjoni u hija opinjoni mill-Kumitat Envi u nixtieq nifoka fuq is-saħħa. Nafu li nis b'dizabilta ħafna drabi kollhom aċċess limitat għal trattament mediku brutina u dan ifisser diżugwaljanza fuq is-saħħa minħabba d-diżabilità tagħhom. Irridu nappoġġaw miżuri sabiex ikun hemm servizzi ta' saħħa eh, non diskriminatorju servizzi ta' saħħa li jkunu adattati għal dawn in-nies. Aħna nitolbu li jkun hemm adozzjoni tal-Karta ta' Mobilità Ewropea u tista' tkun rikonoxximent reċiproku għal karti nazzjonali ta' diżabilità jew inkella naraw li nelaboraw sistema elaborata koordinata tal-karta fuq livell Ewropew. Nirringrazzja r-rapporter u eh, meta nisqu fuq is-saħħa nesti ngħid li nħares mill-qrib biex naħdem mar-rapporter fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi, Sassur Uġas. Grazie. Grazie, President. Fisem il-grupp Alden nixtieq nifraħ l-rapporter l-onorevoli Oreste Rossi għal xogħol tajjeb li għamel dan ir-rapport. Naħseb li ħajjilqa xi emendi minn ħatana għaliex qed nitkellmu fuq suġġett li huwa importanti ħafna u bħalma smajna għandha importanza speċjali għal ħafna nies. Iżda, fuq kollox ukoll mhux biss għal dawk li huma milquta direttament, ġifieri n-nies b'diżabilità, iżda anke għal dawk il-partijiet kollha tas-soċjetà li huma sensibbli fil-rigward il-problemi ta' dawk li għandhom bżonnijiet speċjali. U għalhekk naħseb li għandna nibdew minn punt pożittiv Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni qiegħda tintroduċi meta mqabbel ma qabel aspett importanti ħafna. Jiġifieri id-disponibilità li jkun hemm kontribut siwi finanzjarju, jiġifieri tappoġġa finanzjarjament l-azzjonijiet pożittivi sabiex bekk fiħdan l-Unjoni Ewropea ikun hemm situazzjoni indaqs ta' aċċess indaqs mhux biss għall-istrutturi iżda wkoll aċċess indaqs għal kundizzjonijiet indaqs soċjali, għal kundizzjonijiet ta' l-edukazzjoni, għat taħriġ u għalhekk huwa hija miżura li tifavorixxi li morru lil in mill-istakli u ma nistawx ngħidu li hemm kundizzjonijiet indaqs għaċ-ċittadini u dawn huma ċittadini li ħaqhom li jkollhom attenzjoni moti għalihom. Għalhekk naħseb biex naslu għal dan il-għan irridu nintroduċu xi elementi fir-rapport li ħan adottaw u f'dan ir-rigward nixtieq nisħaq fuq ċertu punti nixtieq nżidu, pereżempju l-artiklu 5 tar-rapport naħsbu li għandu jiġi definit aktar mod dettaljat fir rigward korsijiet ta' edukazzjoni iżda integrat ukoll bil-kwistjoni ta' taħriġ li hija importanti ndaqs ukoll. Importanti li ndaħluha fir rigward eh, dan il-dokument. U għalhekk naħseb li nistgħu ndaħlu emenda f'dan ir-rigward. Iżda anke artiklu ieħor fir rigward il-protezzjoni soċjali ta' nies b'diżabilità, nies bżonnijiet speċjali u għalhekk irridu nisħquh mod espliċitu najdu ċaru tont li għanna bżon sistemi ta' protezzjoni soċjali ċari fal per eżempju l-programm fil-ġlida kontra l-faqar ehm, għal lodging għal dawn in-nies, eccetera. U għalhekk hemm bżonn li nejnu lil dawn in-nies. Ħanala sur President ħafna drabi ma dawn in-nies nistgħu nallokaw diskriminazzjoni soċjali u dan jinfluwixxi fuq il-stat ta' benessri tiegħu iżda nħoss li nisħu li għandna bżonn nisħu fuq il-ħtieġa li jkun hemm azzjoni li permess tagħha nkun nistgħu nimxu l qudiem fil-kampanji ta' arfin f'dan ir-rigward f'din il-problema kampanja ta' informazzjoni għal kuxjenza pubblika u anke li norganizzaw mill-ġdid l-informazzjoni fuq il-possibilitajiet motija lil dawn in-nies bżonni speċjali. U dan l-intervent tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you and Ms Hipna. Grazzi, il-kellimni miss. Dziękuję bardzo. Obszar, który... Grazzi. President. Qed nitkellmu fuq suġġett importanti u dan jiskludi parti mis-soċjetà u ħafna drabi nitkellmu li morru li lin mill eh, xkil għal dawn in-nies u ħafna drabi naraw li dawn huma stakli għall aċċess għal ferrovija u postijiet oħrajn. Iżda jiena fl-opinjoni tiegħi dawn huma ostakoli li m'għandhomx jaqsmu biss ma l-aċċess jew il-possibilità li wieħed jiċċaqlaq minn posta għal ieħor Iżda l-ewwel qabel kollox għandna nitkellmu dwar esklużjoni soċjali meta tassew irridu mmorru lili minn dawn l-ostakli f'kwalinkwa settur. Kif kienu qed jgħidu l-kollegi u anke għalhekk l-aċċess għall-edukazzjoni għax-xjenza, ħafna drabi dawn in-nies ma jkollhomx aċċess għall-edukazzjoni mhux minħabba m'għandhomx kapaċità jew finanzi biżejjed, iżda minħabba l-ixkil li hemm biex ikollhom aċċess għall-bini u naħseb ukoll dwar l-aċċess għas-suq tax-xogħol ukoll ħafna ma jistax ikollhom aċċess jew ikunu inklużi soċjalment jekk ma jkollhomx aċċess għas-suq tax-xogħol u għalhekk aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex ikun hemm dawn il-kondizzjonijiet possibbli biex nippermettu lil dawn in-nies li mhux bil-fors ikollhom assistenza soċjali. L-assistenza soċjali tkun l-aħħar riżorsa meta ma jkunx hemm tama jew mezzi ieħor ta' għajnuna dawn in-nies. U għalhekk tuġobnu l-fatt f'dan id-dokument li rridu nibbażaw fuq l-esperjenzi tajbin kollha li għandna sissa fir-rigward l-aċċess għal dawn in-nies bżonnijiet speċjali. Jekk inkomplu nasbu b'dan il-mod, ovvjament dawn l-iskil ħan naħħu malajr kien jista' jkun. Hija possibilità li teżistu rridu nilħu nżommu magħha. Grazzi, Sur Bodi, l-Onorevoli Prodi vorrei aggiungere a questo anche... Eh... Grazie President. Mux biss qed nitkellmu dwar xkil fiżiku, iżda wkoll ta' komunikazzjoni. U għalhekk jeħtieġ li kemm jista' jkun nevolvu t-teknoloġiji ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni sabiex bekk nkunu nistgħu nelbu xkiel oħrajn ta' komunikazzjoni. U dan huwa possibbli se li nagħmluh u naħseb li għanna nqisuhom ukoll anke fir-rigward ir-riċerki kollha li hemm. Mod partikolari it-tmin programm AFAS. Bekk nkun nistgħu mmorru lilin xkiel oħrajn ta' komunikazzjoni għan-nies b'diżabilità. Grazzi. Thank you, and that's it for the colleagues, so I give the floor. Grazzi, issa nadil kelma l-Kommissjoni sur Krotona mill-DG Ġustizja. Signora Krotona. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja l-Komitat tal-li jisu din il-komunikazzjoni u l-istrateġija għall-azzjoni fil-qasam ta' disabilta għall-10 snin li ġejjin. Kien hemm ħafna kummenti li saħħu aspetti speċifiċi li huma kollha koperti minn din l-istrateġija L-istrateġija għandha mandat b'saħħtu li hija marbuta minnaħa għal konvenzjoni tal-ġnus maquda għan nies b'diżabilità li l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija marbuta vinkolata liha minn jannar ta' din is-sena. U tat l-ispirazzjoni għal tfassil ta' din l-istrateġija anki bħala mainstreaming ta' disabilità fl-oqsma kollha relevanti biex ikun hemm sehem sħiħ għan-nies b'diżabilità fis-soċjetà u anke fl-ekonomija. Min-naħa l-oħra, imbagħad hemm il-kuntest ta' politika ta' din inizjattiva li hija l-Ewropa 2020. Fejn hemm tlieta mill-għanijiet ewlenin huma marbuta mal- l impiegi l-edukazzjoni u tnaqqis tal-faqar u dawn huma relevanti ħafna għas sitwazzjoni ta' nies b'diżabilità. U dawn mhux se niksbuhom jekk ma jkunx hemm l-inklużjoni sħiħa u sem sħiħ ta' dawn in-nies ta' din il-parti tal-popolazzjoni fl-ekonomija u fuq is-suq tax-xogħol. Fir-rigward il-kwistjoni ta' aċċessibilità li saħbu ħafna kollegi illum, il-Kummissjoni qablet bisħiħ li xkil mumiex biss fiżiċi u ambientali iżda wkoll soċjali u kulturali u ma xkil ta' komunikazzjoni wkoll. Għal dan il-an, il-Kummissjoni ħabret fl-istrateġija it-ħejja ta' għatt għall-accessibilità ta' nis b'dizabilta li ħad tratta dawn il-kwistjonijiet speċifiċi ta' aċċess tal-prodotti għas servizzi fis-suq intern għadna fi stadju bikri wis li najdu xaħġa dwar il-kontenut ta' din l-inizjattiva, iżda ħajkun hemm studju li ħajġim mniedi sabiex nevalwaw il-problema u l-impatt sabiex niġbru data fuq dan. Umbat ħajkun hemm konsultazzjoni pubblika wiesa ħafna għal firxa kollha ta' partijiet interessati, għall ngos għall fornituri ta' servizzi, sabiex bekk ikunu jistgħu jiformulaw, nkunu jistgħu niformulaw din il-proposta. Grazzi and I give the floor to the rapporteur if you have... Grazzi. Naddissa l-rapporter jek għandu xi klim li xtiq jgħid. Grazzi President, jiena sodisfat ħafna u jider li l-kollegi kollha li tkellmu qegħdin jaqblu dwar x'inhuma l-għanijiet kemm minnaħa tal-Kummissjoni kif ukoll dwar dak li għad fil-rapport. Waċar li L-ambitu tal-rapport huwa dejja ħafna xem affarijiet li huma ġenerali li nistgħu naqblu magħha iżda mbagħad iktar qudiem nistgħu nwessaw l-ambitu tagħna u lek jiena lest nilqa talbiet li qalu l-kollegi għax naqbel magħhom u Malar, malar, ħanqot nitkellem fuqhom l-Onorevoli Childer qed titkellem dwar aċċess aħjar fuq is-servizzi tas-saħħa u s-saħħa ġenerali u l-Karta Ewropea għall mobilità dawn in-nies b'diżabilità naħseb li importanti ħafna u nistgħu jew nresqu premessa jew emenda għall-artiklu 12 f'dawn il-jiem li ġejjin. Il-kollega Uġġa se jitlob li jkun hemm integrazzjoni jiena naqbel magħha ħabisħiħ għaliex jekk ma nappoġġux finanzjament il dawn in-nies huwa ċar li ħafna stati membri jistgħu jagħmlu ta' birruhom li mhux m'hemm xejn problemi, għalhekk jekk ma jkunx hemm fondi disponibbli ikun aktar diffiċli li stati membri jagħtu s-servizzi. U għalhekk il-taħriġ eh, u l-edukazzjoni ma importanti għaliex jekk b'dan il-mod nkun nistgħu nagħmlu faċilitaw l-aċċess fid-dinja tax-xogħol u anki rigward il-programmi għal-lodging jew għal-naqis tal-faqar l-akkomodazzjoni nistaw nejnu l dawn in-nies biex jiexu aħjar u anke biex jiġu inklużi fis-soċjetà. U anke fi rigward il-kampanji ta' informazzjoni dawn huma importanti ħafna anke għal dawk li mhumiex diżabbli u biex n-nies jifhmu x'inhu ma' problemi ta' oħrajn fis-soċjetà. Sinjura Hubner, il-xkiel għall-aċċess mhumiex fiżiċi iżda huma importanti anke servizzi u rridu ngħidu li ma nistgħux ngħidu li nagħtu aċċess meta hemm bżonn ta' kura jew għal pereżempju għal sptar jew għal uffiċċju pubbliku. Iżda importanti li nagħtu aċċess għal dak kollu li huwa stil ta' ħajja, ġifieri għal sport, għad divertiment, biex wieħed imur iċ-ċinema għal xogħol ovvjament u ovvjament kemm jista' jkun irridu ndaħlu lil dawn in-nies b'diżabilità u għalhekk l-assistenza soċjali titkun l-aħħar riżorsa titkun integrazzjoni għal dak li nistgħu nagħtu lin nies b'diżabilità għax in-nies b'diżabilità għandhom id-dritt li jgħixu kemm jista' jkun ħajja deċenti u aħjar u għalhekk irridu jkun valur miżjud irridu naraw li nagħtu servizz li jtih aktar dinjità kollega Prodi, l-aċċess għall-edukazzjoni importanti ħafna, inkludejta f'punt partikolari għaliex hemm teknoloġiji ta' informazzjoni ġodda li jistgħu jippermettu lin nies b'diżabilità li għandu problemi kbar biex ngħidu hekk kollhom aċċess għall-internet jew għal servizzi online li jippermettu li jkollhom ħajja aħjar. Nirringrazzja l-Kummissjoni wkoll li resqet il-komunikazzjoni u naqbel magħha wkoll. Thank you, Mr. Rossi, and Grazzi Sur Rossi, u b'dan il-mod għalaqna dan il-punt l-agenda u naddu għal-punt li jmiss. Anzi, forsi nixtieq ngħid xi ħaġa dwar eh, l-iskadenzi fuq din l-opinjoni. It-tlieta ta' Mejju hija l-iskadenza għall-emendi. Ħajkonna adozzjoni f'dan il-kumitat fil-24 ta' Mejju, imbagħad ikun adozzjoni fil-kumitat tal-impjiegi fis-16 ta' Ġunju b'dan il-mod nista' nagħlaq dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Mela issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna ġifiri konsiderazzjoni ta' abbozz ta' opinjoni dwar eh, rapport ITRE tal-infrastruttura u eh, prioritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija l-2020 u l-lin. U għaddi l-kelma l-rapporter, Signora Rovana Plam. Grazzi, Sur President. Mela, dan huwa rapport eh, ta' ta' opinjoni dwar il-mertu tal-Kumitat ITRE. U dan huwa dwar prioritajiet tal-infrastruttura enerġetika qabel u wara l-2020. Mela l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ mal-Kummissjoni il-Komissjoni publikat eh, komunikazzjoni fuq il-prioritajiet tal-infrastruttura enerġetika għal periodu eh, ta' qabel u ta' wara eh, l-2020. Fil-qafas tal-opinjoni tiegħi jiena provajt li nenfasizza xi elementi partikolari. L-ewwel net l-investiment hemm bżonn li jkollna investimenti sostanzjali fl-infrastruttura eh, enerġetika Ewropej jekk aħna nixtuq nieħu l-anijiet li qegħdin imbassru. U fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni il-Kummissjoni qalet tkellmet dwar tħul sostanzjali, ammont sostanzjali ta' 200 eh, biljun euro biex nkunu nistaw ndaħlu fin-network ġdida, teknoloġiji ġdidi ġodda u nestendu teknoloġija tagħna. Issa dwar dawn l-investimenti f'dan l qafas rridu nikkonsidraw li jekk aħna ma namlux dawn l-investimenti bl-aħjar mod ħanispiċċaw eh, nofqu aktar kemm għal dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent kif ukoll fiż-żieda tal-prezzijiet tal-enerġija, kif ukoll għal dak li għandu x'jaqsam eh, nuqqas ta' sikurezza għal dak li għandu x'jaqsam l-enerġija u ma ninsewx it naqqis tal-impjiegi u fil-benessri wkoll. Jiena nitlob li s-sorsi ta' investiment ikunu sorsi sostenibbli iġviri li jiġbru fondi pubbliċi u privati u dwar il-fondi pubbliċi rridu nitkellmu dwar it-tħul mill-taxxi fuq il-diossidu tal-karbonju inkella nirrevedu l-VAT. U aħna b'dawn investimenti pubbliċi nixtiequ nistimulaw investimenti oħra privati sabiex ikunu nistaw nadegwaw il-network tagħna tal-enerġija għal bżonnijiet u d-domanda li hemm. Kif ukoll rridu nużaw eh, ċertu sorsi ta' enerġija li huma aktar favur l-ambjent. Mbara dan, irridu niftakru li rridu ntaffu r riski li deġa jeżistu ġifiri ta' natura ta' natura ambientali, ta' natura antropogenika u politika u kif ukoll eh, ta' teknika, ġifiri kemm il-spejjeż u il-benefiċi rridu naraw x'inhuma anka fid-dawl ta' direttiva tal-2008 fuq l-infrastrutturi kritiċi. U l-investimenti minn barra dan irridu jkollhom ukoll anzi jikkonsidraw x'inhuma r-riski, anzi jiena nissuġġerixxi l istati membri li jagħmlu roadmap tal eh, ta' dawn ir-riski u din ir-roadmap mbagħad tippermettilna mhux biss niċċekkjaw eżattament l-investimenti kif qed isiru, iżda wkoll nkunu nistgħu nikkunsidraw ir-riski li għandna bżonn neliminaw kif ukoll nintejbu l-konnessjonijiet li hemm bejn in-networks nazzjonali differenti. Minn barra dan ix nitlob lill-istati membri biex jagħtu liċ-ċittadini u l-soċjetà ċivili l-informazzjonijiet neċessari, informazzjoni huma utli anke għall-operaturi ekonomiċi u għall partijiet soċjali sabiex inkunu nistaw nużaw teknoloġiji ġodda. U konna użu intelligenti ta' teknoloġiji ġodda u tal-efficienza enerġetika. Issa proposta oħra hija fuq il-bżonn li modernizzaw ir-reti il networks nazzjonali ta' enerġija permezz ta' super network intelligenti li tista' tippermetti fluss stabbli u kostanti ta' enerġija u dan permezz eh, fi prezzijiet li huma eh, li fil-ħuhom iċ-ċittadini u dan jippermetti wkoll li noħolqu ħafna impigi li huma favur l-ambjent. Nixtieq nenfasizza wkoll li għandna bżonn ninvolvu l-ċittadini fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet mod partikolari fuq il-bżon li narfu eh, bħala priorità dawk il-priorità eh, dawk il-proġetti li huma għal-qalb il-ċittadini. Jena nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters kif ukoll is-Segretarjat tal-Kummissjoni permettew eh, li norganizzaw laqa informali fi Strasburgu li kienet propju dedikata għal dan is-suġġett. U nixtieq nerġa' nirringrazzjahom bħalma qed u jiena qed nistenna l-opinjonijiet minnaħa tal-kollegi tagħna. Grazzi. Thank you. And I give the floor to Ms. Hibna. Grazie ħafna, rapporteur. Mela, Signor Hibner, grazzi ħafna il-kellima fil-rapport taħħa eh, tinfasizza numru ta' elementi iżda rridu nħarsu u koll lejn il-problem, din il-problema b'mod realistiku. Iġifiri rridu naħsbu dwar dokumenti li diġa ġew approvati fl-2007 l-Kunsill Ewropew prezenta l-anijiet fundamentali tal-enerġija. Iġifiri napoġġaw il-kompetitivita u naraw li kunem il-forniment assikurat. Mod partikolari mbagħad fissajna l-kwoti, per eżempju, eh, l-10% ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet taċċisa tal fetzerra kif ukoll li nifukaw fuq l-enerġija eh, rinnovabli u li kon aktar effiċenza b-20%. U il ser tifoka l-aktar fuq l-anijiet dwar tibdil fil-klima l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol favur l-ambjent kif ukoll enfasizzat sa' ċertu punt l-iżvilupp sostenibli. Iżda fl-opinjoni tiegħi jridu nifukaw ukoll fuq is-sigurtà tal-forniment talent, kif ukoll il-kompetittività fis-suq intern. Dawn, fl-opinjoni tiegħi, huma l-anijiet ewlenin li għandna jkollna permezz tal-infrastruttura enerġetika ħaġa oħra fundamentali hija l-aċċess enerġija minn kulħadd għaliex aħna nistgħu nifissaw l-għanijiet kollha li nixtiequ, iżda l-investimenti ma rridux narawhom eh, fuq medda qasira ta' żmien iżda fuq eh, medda itwal ta' żmien. Għal daqstant irridu nassiguraw li ċittadini, eh, l-abitanti u l-partijiet kollha interessati għandhom aċċess kontinu għall-enerġija. Issa dwar l-emendi Fuq il-punt 2, aħna għeket nirreferu għall-investimenti fil-qasam tal-enerġija li ħajkunu parti mid dokument tal-MAB 2050, iżiet tardi l-sena, Jina ma nistax nappoġġa dawk is-soluzzjonijiet li sissa għadhom ma ġewx la diskussi u laqas approvati mill-kumitat, ma nistax narawhom bħala priorità, ma nistax nanticipaw iż-żminijiet dan il-mod. Issa dwar il-punt numru 4. Jina ma naqbilx bil-isqarrija li tajt li għanna bżon miżuri aktar stretti għas sigurtà u għal-ħarsin tal-ambjent aħna għanna nkunu raġonevoli, jrid ikolna regoli li ma jibblokkawx eh, konnessjoni ġodda u infrastrutturi ġodda. Għaliex hemm ċertu reġuni li fil-fatt m'għandhomx konnessjonijiet. Għaliex hemm ċertu fatturi negattivi f'dan is-sens, iżda dan mhux dejjem minħabba nuqqas ta' informazzjoni irridu naġixxu b'mod aktar raġonevoli biex ma naħolqux mm, ostakli għal konnessjoni ġodda għal infrastruttura ġida. Issa, dispożizzjonijiet li jiġu approvati jiridu jkunu raġonevoli kemm jista' jkunu bbażati fuq riċerka xjentifika u fatti konkreti. Issa ħazna tal-enerġija elettrika dan huwa punt ieħor Jina nifem li għadna f'dan l-istadju, għadna fl-istadju ta' riċerka f'dan il-kas, iżda irridu nifmu u koll li aħna mannix teknoloġiji eccellenti f'dan il-qasam. Iġviri li bil-ħazna jkunu mbagħad jistgħu e, iwaqfu mill-li kunem tnaqqis tal-tħaddim Issa l-obbligo assolut li ninkludu l-enerġiji rinnovabbli f'din il-network din hija xi ħaġa impossibbli jekk aħna ma nispeċifikawx li min huwa is-sit tan-network irid jiggarantixxi din, din il-konnessjoni jew din l-inklużjoni aħna ma stawx nippermettu li l-ispiża ta' konnessjoni għan network tispiċċa eh, fuq spallej iċ-ċittadini jew inkella xi operaturi ieħor, ġifieri rridu nimxu qudiem b'attenzjoni kbira. Irridu niddiskrivu b'mod eh, speċifiku ħafna u ngħidu li l-ispejjeż m'għandhomx jaqgħu fuq ħadd ieħor. Mbagħad l-operaturi tan-network jiġbor dak li tagħti in-network. Il-profitti. Issa għawek fil-proposta tal-Kummissjoni għanna deskrizzjoni ċara dwar l-applikazzjoni tal-blueprint bħala applikazzjoni fundamentali sabiex eh, inwet u il-proġetti ta' priorità. U bħalma qalet il-rapporter dawn iridu jiġu simplifikati ġbir proċeduri kollha li bħalissa jagħmlu ġestjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt. Id-din kollu jrid jiġi semplifikat. u bħalissa hawn nuqqas ta' flus ta' formazzjoni kostanti ma' soċjetà ċivili ġew mal-popolazzjoni u din hija xi ħaġa li tista' solvinna ħafna mill-problemi tagħna meta rridu niġu biex ninvestu fil-networks differenti għal daqsant huwa fondamentali li l-komunikazzjoni maċ-ċittadini jsir b'mod maġġel kemm jista' jkun. U mhux biss meta l-proġetti jkunu eh, qegħdin konklużi u pratikament id-deċiżjonijiet kollha jkunu tieħdu. Ħafna drabi l-popolazzjoni tispiċċa tiġi involuta fi żmien tartwis, meta jkunu diġà tar twis. Ovvjament aħna l kol nafu li l-enerġija rinnovabbli ċertament ħaj kolla zida fil-kwoti taħħa fissu, issa ħajkun hemm ukoll zviluppi blanċat biex nevitaw li nżidu b'mod eċċessiv il-numru ta' sorsi li mbagħad ma jkunux jistgħu jiġu inklużi kollha fin-network. Partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam minn networks bejn l-istati membri. Eja nevitaw li konna wis sorsi li mbagħad ma nkunux nistgħu eh, nużawhom mod tajjeb. Grazzi ħafna. Sinjura Wells, grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter tagħna, Sinjora Plam. Fi Strasburgu aħna diġà kellna skambju kostruttiv waqt il-laqgħa tagħna. U jina naħseb li politika fuq il-klima kif ukoll l-anijiet jgħan xaqsam mal-klima u xoli impiegi li huma favur l-ambjent u importanti ħafna. U jina nixtieq nsemmi numru ta' punti huma importanti ħafna lija. L-ewwel nett l-infrastruttura tal-enerġija għal enerġiji rinnovabli. U importanti li dan jiġi estis. U l-enerġiji rinnovabli jifissru li konna ġenerazzjoni ta' enerġija mhux ċentralizzata. Aħna m'għandniex bżonn infrastruttura ta' enerġija għal enerġiji li ġejjin mill-faħam jew nukleari biex huma jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu kif diġà qegħdin jaħdmu, għaliex inna naħseb li fuq meta twila ta' żmien irridu noħorġu mill-ġenerazzjoni ta' enerġija permezz tal-enerġija nukleari fl-Ewropa? Aħna naħsbu kol l-infrastruttura tal-enerġija għandha tiġi finanzjata mill-fondi pubbliċi. Għaliex jekk il-gruppi jagħmlu dan, l-ispejjeż imbagħad jaqgħu fuq il-konsumaturi. U jkunu qed jagħmlu wkoll profitt b'dawn il-grids. Fil-Ġermanja aħna favur tal-monopolizzazzjoni mill-ġdid tal-ġenerazzjoni tal-enerġija. U diġa tkellimna ħafna dwar li nissimplifikaw il-proċeduri tal-ħruġ ta' permessi u xi fisser dan dan ifisser li il-permessi għandhom jinħarġu b'mod aktar maġġel u m'għandux ikun hemm daqshekk ostakli għall-applikanti. Jiena naħseb li pubblikazzjoni fil-ħin tal-permessi għal grid tal-enerġija kollha kemmi tista' taġġel l-affarijiet għaliex jekk il-pubbliku jiġi involut fi stadju bikri, inkunu nistgħu niddiskutu l-alternativi fi stadju bikri u nagħmlu deċiżjonijiet tagħna u dan jista' jaġġel il-proċedura. Jekk l-alternativi jew jekk il-proġett huwa aċċettabbli għal persuni li qegħdin jgħixu f'żona partikolari u dan jista' jaġġel il-proċedura li xumbat ikun hemm inqas reżistenza. Jina naħseb li l-effiċenza tal-enerġija trid tiġi konsidrata wkoll dwar l-infrastruttura tal-enerġija. X'nistgħu niksbu fil-ġejjieni? Aħna ma nistgħux nassumu li t domanda għall-enerġija ħadd kompli tiżdied Fid-dawl tal-għanijiet ta' effiċenza ta' enerġija, il-grids għandhom ikun ikunu disponibli għal enerġija deċentralizzata u biex nkunu nistgħu nigarantixxu l-forniment tal-enerġija għandna bżonn ta' trasmissjoni bejn l-istati sabiex konna skambju ta' enerġija. U aħna ħanni nipproponu xi emendi propju f'dan is-sens. Grazzi ħafna. Is-Sinjor Kostez. Grazzi ħafna, President. Meta nitkellmu fuq l-infrastruttura ta' enerġija l-2020 għandna bżonna u importanti li naraw li konna investimenti ta' stoffa, naraw ġifiri li 200 biljun ta' euro, ta euro qed nitkellmu li għandna bżonnhom il xi tkun il-mezz li nużaw. Imma hemm bżonn hemm bżonna din l-infrastruttura il-kriżi ekonomika li qed ngħixu forsi tispirana biex insibu alternattivi f'dan l-status quo naraw x'inhu ma l-innovazzjoni teknoloġiċi, naraw x'inhu ir-riċerka permezz tagħha nkomplu niżviluppaw u naraw li jkun hemm noħolqu iktar postijiet tax-xogħol hemm bżonn li jkollna politika attiva biex insibu l-finanzjament bil-sistemi innovanti l-Fond Ewropew tal-finanzjament tal anki għal privattivi, l-koeżjoni, il-kofinanzjament, hemm ħafna modi u mezzi sabiex ikun ikun hemm iktar distribuzzjoni xi tajba tal-fondi, id dħul ukoll, ġifieri tal-permezz tal-FTT jew inkella il-Green Tax fuq il- il-faham, il-sistema tal-kwotas, dawn kollha huma uh, jistaw jgħinu f'din dan investiment għalek irridu naraw u kol xejkunu it-tipi differenti ta' enerġija u anki fil-qasam ta', ta trasport taħħa naraw ġifiri l-enerġija permess ta' xemx permess ta' rieħ dan kollu ġifiri irrid ikun isu pakket komplut hemm bżonn li jkollna tariffi li jkunu reali mux biss ġifiri nżidu l-effiċjenza, nifavorixxu l-kompetitività u kol tal-industrija fl-Europa, specialment tal-SMEs, u narraw kif inkunu nistaw niċċekkjaw aħjar il-konsum enerġetiku tagħhom, ġifiri biex dejjem naraw kif infadlu. Daw kienu l-edejat, ftit edejat tiegħi bli jiena xtaqt nikontribwixxa lejn dan ir rapport Grazzi ħafna. Grazzi, Mr. Surprodi. Grazzi, Sur President. Jina xtaqt nirringrazzja lil kollega Signora Plum għal rapport taħħa. Jena naħseb li huwa importanti ħafna dan il-punt. U jina xtaqt sempliciment nispeċifika ċertu kwistjonijiet li probabilment għandhom jiġu u koll inklużi fil-komunikazzjoniet il-ġodda tal-Kommissjoni. Għandaqsant nitlob l kummissjoni jekk il-roadmap għall-2050 ix ħat involvi u koll xie bidla dwar l-iskadenzi ta' l-2020, ġviri l-2020 għall-2020. U jina naħseb li din ukoll hija xi ħaġa importanti li rridu nikkonsidrawha. Jina nixtieq ukoll nżid dwar dan ir-rapport. Jina nara li huwa importanti għal ċertu eh, aspetti ġviri li konna approċ sistematiku partikolarment f'dan il-kas et nara din il-dan eh, bejn il-bżon li noqdu attenti dwar tibdil fil-klima Ġviri, dak li diġa seħ fit tibdil tal-klima rridu ta' għalih u li għanna bżon ta' manutenzjoni speċifika ta' territorju. U ċar li dan jiswa ħafna flus. Iżda, aħna mod sistematiku rridu nisfruttaw l-enerġiji kollha rinnovabbli li aħna nistgħu nsibu fit-territorju tagħna. U nitilqu b'mod partikolari mill-biomassa u qed nirreferi b'mod partikolari għal fdalijiet mill-agrikoltura u mill-foresti. Kif ukoll dwar il-manutenzjoni tal-nixijiet tal-ilma, tal-flussi tal-ilma biex intaffu l-problemi tal-arar u li jistaw jistaw jgħinu għal dak li huwa il-forniment tal-ilma iżda wkoll jgħinu fl-enerġija u jistaw jistabilixxu ċirklu f'ċirklu tajjeb, ġifieri. Sabiex inkunu nistaw nadattaw bil-mod il-mod għat tibdil fil-klima, sabiex inkunu nistaw nigarantixxu adattament ta' territorju E, f'dan is-suġġett li għanna nħossu li huwa verament importanti. Thank you and Ms. Valian. Yes, sir, thank you, Chair. Um, as a shadow rapporteur in ITRE on this dossier, Bħala shadow rapporteur flitre, jina diġa tkellimt u sħaqt fuq l-smart grid. Uh, Fl-opinjoni tana nħasbu li dina da tkun eh, priorita u rapporter tkellem ħafna dwar dan, ħafna paragrafi hemm bżonn, naraw li jkun hemm ċentralizzazzjoni, naraw ukoll iktar potel konsumaturi u ovvjament n-numerizzaw il grid tagħna biex ikun hemm integrazzjoni ta' renewables fil-network tagħna. Mela fuq il-renovabbli Ngrit inkun ċara, jena naħseb li dawn huma parti mill-futur tagħna, imma ma naħsibx li l-affarijiet huma hemm triq tan-nofs mhumiex suwed jew bojod biss, għax dawn mhumiex tajbin għal kullimkien meta wieħed irid jara x'fiex se jinvesti fejn se npoġġuhom, dawn l-affarijiet inżordu nżommhom qudiemna. Anki nafu li dawn it-teknoloġiji huma ħafna flus Bekk nasal ġifiri ta' kif se nitkellem dwar l-finanzjament. Aħna rajna li ċifri tal-Kummissjoni impressjonawna fil-fatt speċjalment il-bżon tal-enerġija, il-bżon biex nimodernizzaw dan l-infrastruttura. Jiena, jiena liberali, ġifiri ma tantx tistaw tipperswaduni li l-FTT se tkun is-soluzzjoni ta' kollox u għalhekk eh, jiena ngħid li r-rapporter m'għandux ipoġġi din il-kwistjoni fl-opinjoni imma ikun aħjar li nippruvaw naraw fuq xiex se naqblu fuq dan ir-rapport il-Parlament hemm bżonn juri li qed jaqbel hemm bżonn ikunu kreattivi, ninsemmu x'inhuma l-istrumenti il-ġodda li jistgħu jintużaw anki fil- fil-sfond ekonomiku diffiċli li qed ngħixu bħalissa naraw ukoll il-partnerships mal-EIB. Issu għandu ikun il-motur li itina spinta u din u anki noqdu attenti jekk ma jkunx hemm commercial case għall-investiment fej biex nkunu nistgħu nġustifikaw il-public-private partnership. Il-Eurobonds u kol huwa fattur importanti aħna għanna bżon u kol fi trasport fi networks tal-ICT u mux bis fl-enerġija nalaq billi jina nifraħ rapporter l-bicċa xol ibsa li kella u d-dima u nispera nkunu nistaw nikooperaw sabiex dan rapport eh, jispiċċa tajjeb. Grazzi ħafna jiena u kol nishtiq nirringrazzja il-rapporter. Unżid aspet ieħor fid-diskussjoni. U sen ressa u kol emenda xaktarx. Ovvjament għanna bżon l-infrastruttura. U għanna bżon u kol iktar em, enerġija renovabli imma irridu kol natu kas l-naħa tal-konsumatur għanna eh, potenzjal sabiex naħslu l-enerġija biex nkunu iktar effiċjenti. Jekk jirna nixerna namlu dan, ġifiri il-konsum tal-enerġija innaqsu, ikonna inqas bżon ninvestu iktar. Ġifiri għawnek jena indur lejn il-Kummissjoni namilla appelli fil-roadmap tal-2050 irrid ikonna previżjonijiet verament ta' stoffa dwar l-effiċjenza tal-enerġija. Mhux biss inqisu ġifieri l-enerġija rinnovabbli biss. Umbat eh, tal-boħra hija dik da demand management. fin netwerk hemm elementi eh, li mhumiex stabbli meta nitkellmu fuq l-enerġija. Ħantikom eżempju, jekk inti għandek serra, jew inkella kamra li tkessaħ, bil-fors tilħaq ċertu temperatura. Imma jekk billej jkun hemm ħafna enerġija bil-wiefen eh, u mbagħad eh, tinżel it-temperatura, għandek bżonn buffer per eżempju trid tuża enerġija biex intizzom it-temperatura kostanti. Jekk ikonna iktar immobility fl-Ewropa, naħseb nimmorru għall-aħjar il-karozzi jiġu eh, missju għabis għal satej fil-ġurnata, ġifiri l-bqija 22 ma jkunu xat jitxalqu. Ġifiri għal dan il-ħin kollu l-karozza tkun qed tiċċarġja ruħa il mutuf Għalhekk jekk l-enerġija nistgħu nsibuha x'imkien ieħor. naraw u kol li per eżempju l-karozzi jistaw juġi tintuża karozza mux li mux qed ehm, tiġi misjuqa tista' tintuża bħala ehm, post fej tista' tinħazan l-enerġija. Sache teurer, als äh, wenn wir einen integrierten Ansatz fahren. Emson inkunu iktar smart f'dawn il-kwistjonijiet kollha dwar l-użu tal-enerġija. Jien nixxert kif għandna nipproċedu issa. Xi kultant nies imbeżawhom ngħidulhom li kollox rid jgħaddi fil-konsum tal-elettriku. Mbagħad hemm mill-banda l-oħra nkunu qed ngħidulhom li producer pays. Għaliex għandek kumpanija li ma forsi ma tużax ħafna enerġija. li jirnexxila kollha profitti bil-proprjetà intellettwali tissussidja l-oħrajn ikunu qed jaħlu il-prinċipju tal-producer pays hija li jekk inti qed tuża l-enerġija għandek tħallas għalija. Kollox għandu jkun bilanċjat imma jekk ikun hemm talba għal fondi pubbliċi u nqisu ukoll il-producer pays, il-prinċipju rridu naraw eżattament dan il-prinċipju fejn wassalna. Ir-rapporter forsi anki sur prodi kellu mistoqsijiet il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni mhix preżenti ma' hawn illum. Imma l-sur prodi ngħidlu li naraw li inti ikollok risposta. Jekk għandkom iktar mistoqsijiet tal-Kummissjoni ejdunna bihom u nirrispondukom. Mela, nisimgħu minn rapporter. Grazzi ħafna, President, jiena xtaqt nir-ingrazzja il-kollegi kollha għall l-interventi, l-kontribuzzjonijiet tagħhom. Intom tafu li mħabba proċedura jiena eh, bil-forsi rrit nikteb rapport kemm xejn limitat għalek jiena kellin ħalli barra xie affarijiet li forsi xtaqt jiena żgur impoġġio. se norganizza laqa mal-kollegi, mal-shadows biex niddiskutu l-emendi. Mux se nirrispondi għal punti kolla li għawnek diskutejna dal odu ma jina perswaza li il-rapport se jkun fisem il-kumitat tagħna. ta' min niftakru li l-anijiet ta' l-Unjoni Ewropea eh, dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima umma dak li se jiddistingwa biex tkun imen ta' u dimnet fuq il-livell dinji inkontu dawn is-suġġetti kollha. Assigurtà, is-saħħa, sigurtà finanzjarja ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk ma baqali xejn ħlif nerġa' nirringrazzjakom. U nitkellmu dwar l-emendi li jitresqu iktar tard. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura. Mela, timetable naraw li għanna għal sattini ta' Mejju biex resqu l-emendi, unbat nivvutaw dan il-Kumitat fl-24 ta' Mejju u fit-fitre il-votazzjoni sir fil-26 ta' Mejju, unbat il-rapport jaddi fil-plenarja fl-Ulju. Tajjeb biss, bekk konkludejna u koll dan il-punt tal-agenda tagħna u morru għal-punt li jmiss, ġifiri, ħanitkellmu mal-liġes Lima u l-Kummissjoni fuq il-medicina ta' diabete li jisima medjator. Nisimaw dab l-ewel minnat rappresentant tal kummissjoni Grazzi ħafna, Sur President. għawnek aħna sottisfatti ħafna biex nirrispondu għal mistoqsijiet ta'kom, ma biex nibda nixtieq ngħid li il-mediator eh, din il-medicina bdiet fil-99 qabel kenna regoli tal farmoko vigilanza intom tafu regolament fl-2004 għall-ewwel darba rajna ir-regoli fuq din il-farmakovigilanza fl-Unjoni u dawn ir-regoli Umbat rajnijom jiġu jiġu mtejba fl-2010 ġifiri eh, dan l-axħar fil-ħarifa li għaddit. Ir-regoli l-ġodda eh, issaħħu il rwol tal-farmakovigilanza li qed nagħtu lil ema għax dak iż-żmien meta ħareġ ħarġet il-mediċina medjator, eh, dak kien working group għadu, imissa mbagħad sar kumitat. Issa l-amministrazzjoni ta' riskju tal-medicina, ovvjament l-iskop ġi wessax l-interpretazzjoni ta' riskju jinkludi u koll dawk il-lekkim sejħa undesirable effects, l-effetti mux mishtiqa. Issa irridu nintroduċu xi kondizjonijiet monitoraċ. Imma il-kommissarju tiegħi meta din il-mediċina tal-mediator ridna namlu stress test sabiex naraw jekk dawn ir-regoli l-ġodda li sejtu fis-seħġi mad-dieħla. Jista jista jkun hemm dan il-każ tal-mediċina medjated. jekk irridu nkunu ċerti li il-kasijiet ta' din il-medicina ma jerġawx jirrepetu ruħom irridu naraw fuq eh, tlet lakuni li tazisti fil-regolamenti l ewwel net meta jkun hemm xi pajjiż li jirtira xi mediċina dejjem irridu nibdew ukoll proċeduri fuq livell tal-komunità. Għal din il-mediċina medjator Qatt ma kien hemm xi pajjiż li rtira din il-mediċina, qatt ma saret. Kienet ħasra, imma jekk dan isir, t tirar qatt ma kien hemm obbligu li l-istat membru irressa il-każ fuq il-livell Ewropew. Missa se jkollna l-lema li se tkun il-gwardjan għalek hemm bżonn li nkunu taħt l-obbligu li nibdew proċedura Ewropea. Umbat, hemm ċertu każijiet fejn huma il- il-kumpanniji li jirtiraw u kol il-prodotti imma din isir qabba ekkiridu. Anki fid-99 l-Italja u Spanja għal-medjator ma baqax jiġi manifatturat fil-Italja u Spanja għax il-kumpanija irtirat għax ridet i dan il-prodott. Ġifri ma kienemx obbligu li jiġu informati l-autoritajiet li għaliex dan sar. Ġifiri, meta jkunem l-irtirar volontarji u kol irridu naraw li l ġu informati un nispiegaw għaliex L-autoritajiet fuq livell nazzjonali u Ewropej jridu jkunu jafu l għaliex. U t-tielet punt aħna naħsbu li hemm bżonn għat-trasparenza għal dan l-istudji wara li kun inħareġ il-prodott u ġi immarkitjat, irridu naraw li kun informazzjoni għax għandna database fej qegħdin aħna niġbru l-informazzjoni ndaħluha fiha. Ġifiri, l-istudji post-marketing jiġu inklużi fil-database sabiex il-pubbliku ikollu u koll aċċess għal dan bżonna in saħħu trasparenza u naraw li inkunu kostretti li kun ta' bil-fors li npoġġu eh, l-informazzjoni fuq l-ultranet dwar dawn l-istudji post-marketing biex nala naħseb li fuq il-livell tar regoli għadba għanna x'namlu, xogħol għadu ma tlestix, il-kas tal-medjator sa kienu l-affarijiet ġraw kif ġraw, għax kien, ma kienx hemm kompetenza fuq livell Ewropea jew tal-ema, kienet eh, responsabilità tal-istat membru, tal-istati membri. Ema u l-Kummissjoni, ovvjament, kull ma għamlu kienu joqogħdu mar-regoli, għax dak iż ma kien hemmx obligi fuq livell Ewropej. Grazzi. Grazzi. Issa nisimaw mir-rappresentant tal-EMA, Sir Bott. Grazzi ħafna, President, Signori. Nirringrazzjak tal-li tajtni din l-okkazjoni sabiex nitkellmu dwar il-medjator jew Beneflorex kif qalet il-Kummissjoni l kummissjoni u laqas l-EMA mandom eh, responsabilta fuq dawn iż-żewġ prodotti. Imma fit-98 u 99 sal-sena 2000 fil-farmakovigilanza dan il-grupp ta' edma konna tkellimna, mux l-ewwel darba li tkellimna fuq dan il-programm, fuq dan il-prodott, fuq din il-medicina. Tkellimna fuq il-prodott u konna ħriġna ċertu twissijiet imma ma kienx hemm livelli ta' toxicity li ġew stabiliti kif, sma, kif nafu fl-Italja u Spanja dan il-prodott kien irtirat mis-suq. Sal-2009 l-IMA għat ma tratta dan il-prodott kien biss fl-2009 kien hemm kas tal-Ben Florex li waslet għand eh, lema u prodott ġir tirat għalek fil-fazi tal-bidu ma kenniex responsabilta. Jina tkellim dwar il-grupp ta' ħidma tal-farmakovigilanza dan xogħlu u għandu xogħol fuq livell Ewropew u mbagħad għandu wkoll il-rwol intergovernamentali fuq il-livell Ewropew iridu jitrattaw il-prodotti li jmorru għand l-EMA. Umbat ġifiri jkun hemm l-autorizzazzjoni permessi iktar ċentrali fuq livell Ewropea. Fil-1980 kien hemm xi prodott, 80 prodott, issa hemm xi 600 ġifiri għadhom jaqgħu taħt l-responsabilità tal-Istati membri immaġinaw ftit fil-situazzjoni fit-98. Dak iż-żmien EMA kienet aġenzija żgħira. Ma konniex għadna nafu eżattament ir-rwol tagħna kif se jiżvolġi u konna żar wis ridna nsi naraw eżatt kif nittrattaw ma' ħafna kumpaniji kbar ukoll. Imma l-grupp ta' ħidma farmakovigilanza kien għadu qed jistabilixxi il-mod ta' kif um, se jaħdem. Imma l-istati membri kienu hemm u tkellmu fuq il-prodotti nazzjonali marru lu fil-IMEA, mbagħad meta marru lura għamlu xogħol tagħhom tal-awtorizzazzjoni l-permessi nazzjonali. Għalhekk li MA ma tantx intlaqet tajjeb ma l-awtoritajiet tal-pajjiżi, ma tantx kellha kienet pozizjoni tajba biex tistabilixxi ruha. Kienu jgħidunna waqt il-waqfa tal-kafe biex il-prodotti aħna suppost nadduhom lilhom biex jamministrawhom huma. Per eżempju, immaġinana ridna n-intervjenu fil-suq internazzjonali, per eżempju fl-Italja u Franza biex nibbenjaw xi prodott ġifri formalment u politikament aħna kena irdejna, irdejna marbutin. Ma stajniex aħna nintervjenu u nirregolaw fuq ċertu prodotti li emmej ma taċċettax li l-prinċipju ta' sussidjarità jissemma u jinstuża kontrihom. Imma il-responsabilta ta' tal-istati membri hija tibqa' xorta waħda parti minn netwerk Ewropew. Grazzi ħafna nissimaw minnant ikas forsi t-introduċi ftit u ekku l-istituzzjoni tijak. Anki biex sabiex u xaħat ma jafx eżattament xtamlu inti tispieganna. Grazzi ħafna, President. Jina Etienne Marie, membru tal-Ispezzjoni Ġenerali tal-Affarijiet Soċjali, ġifiri il-Korp ta' Spezzjoni fil-Ministeru tal-Saħħa ta' Franza l ewwel darba li jien qed nindirizza assembleja bħal di ġifri jekk jiena ma nirrispettax l-etika u l-kodiċi skużawni minn qabel. Jekk intom tippermettuli wara li tkellmu l-kollegi ta' qabli, nixtieq nħalli nibda minn fiħal huma u ngħid li hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq ir-regoli dak l-ewwel punt u mbagħad tajjeb li forsi nitkellmu fuq il-Benfluorex u x'ġara eżattament fuq l-ewwel punt. Nixtieq ngħid li dak li rajna aħna f'din l-affari li hija verament diżastru ta' saħħa f'pajjiżna u tlajna l-qorti. Hemm ovvjament problemi ta' regoli għad baqa ċertu lakuni, ċertu djufijiet li smajna u kol xkienu, Imma hemm żewġ punti oħra dwar ir-regoli. L-ewwel net jista' jkollok inti regoli imma ma tiġix la applikata u laqas ikun hemm sanzjonijiet aħna rajna fuq il-medjator rajna li l liġi ma ġiċ applikata, ma ġiċ infurzata. Umbat, edin nitkelmu fuq medicina li hija importanti hemm xi telef regoli dwar il-mediċini fi Franza din tiġi applikata għal xi 5.000 prodott differenti fi Franza. ċifra li ġiet irdupjata f'dan l aħħar eh, żmien. Ħafna drabi ma tiġix applikata għax naraw eżattament x'inhi t-talba u ma narawx il fuq fuq il-medjator dan ma ntużax ħażin għax 70% ta' din il-mediċina ġiet eh, miktuba fuq ir-riċetta eh, meta ma kienx hemm bżonna mill-istudju tagħna il-problema ma kinux biss regoli L-Aġenzija Franċiża għamlet l-iżbalji imħabba l-organizzazzjoni, il-metodu tax-xogħol tagħha l-kultura li taħdem bija. Ħafna x'jagħmel sistema komplessa, direttur taħħa li jieħu xi 80,000 deċiżjoni fis-sena għanna eh, xi 59 sottogrupp farmakovigilanza li titlob il-lajnuna tafna esperti fuq il-metodu li tuża din l-aġenzija dan huwa importanti ħafna dan il-punt għax matul dan il-każ il-teams nazzjonali ma kellhomx raġunament, ma zammawx ma raġunament farmakoloġu tajjeb ma tawx kas eżattament kif qed jintuża, tintuża l-mediċina, ma valwawx tal-tajjeb l-effetti mhux mixtieqa, ma tawx kas il-twissijiet minn Spanja u mill-Italja dejjem ippruvaw eh, imorru lura mal-kumpanija li eh, tipproduċi il-medicina u baqaw iżommu mal-data xjentifika. U xtaqt ngħidilkom ukoll li fl-aħħar hemm ukoll aspett kulturali għax aħna ninsabu f'kultura legali u xjentifika li mhux bistana ġifiri l-aġenziji kollha għandhom din din ir-relazzjoni mal-kumpanniji farmaceutiċi. Ovvjament, xjenza hija importanti, imħabba eh, qed nitkellmu fuq mediċini, u maħniex f'kultura e, iktar ta' terapija strate, e, li fejn il-pazjent jiġi l-ewwel qabel kollox din il-kultura hija mm, iktar ta' tikkas minn qed jixtri ma tantx taw kas l-allert minnha tal-assoċjazzjonijiet u minn rapportana joħroġ ċar li għandu ikunem ċertu prekawzjonijiet il-prekawzjonijiet eh, kienu dwar l-interessi kienu għal prodott u mhux għal pazjent. Fil-98, mid għal sal-2003, l-professor Beratini u l-Ministeru tas saħħa u l-Farmakovigilanza tiegħu tal-Italja kienu qalu l-Aġenzija Ewropea dwar dan il-prodott, dwar din il-medicina, Umbat l-Italja ħarġet rapport fil-qosor ma kien verament tajjeb u għal li dan il, il din il-medicina ma taħdimx li ma kienieċ sikura x'kien hemm effetti mhux mixtieqa u anki verament serji u dan kien u kol jifavorixi medicina simili għall-ġib konsekwenzi tal-anoreksja. Il-rapport taljan kien qed jitlob ukoll eh, skont l-artiklu numru 12 Dertiva Ewropea li jkun hemm evalwazzjoni mill-ġdid ta' u, u studju tal-benefiċċju tar riskju ta' dan il-propot u dan qatt ma sar la Franza u l-qas Italja ma talbu għalih. Dak li intalab kienu studju ġodda mill-laboratori anki għal tossisità tal-kordjoloġija. Umbat wara xi 18 il-xar ta' diskussjonijiet aħna eh, għamil sar ħareġ protokoll ta' studju mas l-istudju qatt ma sar. L-istudju sar disa snin wara. Studju li jibda bl-ekrokardiografija u li fl-aħħar ovvjament eh, nħareċ il-fat li dan eh, din il-medicina ma kienieċ tajba. Il-rapport taljan jiddefinixxi wkoll il-karistiċi tal-prodott biex juri u jati prova dawn ir-riskji eh, kardioloġiċi. Umbat kif qalu il-kollegi fl-2003-2004 il-kumpanija irtirat minn Spanja u mill-Italja dan il-prodott u s-suġġett baqa biss jiġi diskuss fi Franza. Dawn kienu l-elementi li jiena xtaqt nagħti lill kumitat tiegħek. Grazzi ħafna. Thank you very much and now we give the floor to uh, different colleagues. Grazzi, nisa naddu l-kelma l-kollega oħrajn nixtieq kelmu l-ewwel Sinjura Gozett. L-Onorevoli Gozet. Buku, euh, Monsieur prezzi ħafna, Sur President. Dan il-kas, dan il-kas verament mux mixtieq smajna l-Kummissjoni kriti tħaddet dwaru li MA u anki rappresentant tal-Ministeru Eh, ta' Franza, il-persuna li ħarġet bil-rapport Franċis tal ikas smajna daw l-elementi ta' formazzjoni kollha. Ovvjament, ħafna entitajiet jew nies li għandhom iġu jarfaw responsabilta. Hemm katina sħiħa ta', responsabiltajiet. Hemm nuqqasijiet, negliġenzi tal-biża u ovvjament li r-regoli rridu nsaħħuhom nixtieq ngħid li ċirkostanza hija fuq ta' f'Novembru tal-2010 aħna votajna ir-revużjoni it-titjib tal-farmakovigilanza. Ovvja, nirringrazzjaw il-Komissarju Dalli għal fatt li huwa aġixxa mal-ewwel għamel l-istress test fuq il-medjator għax qed nirrealizzaw li hemm Kien hemm tliet nuqqasijiet li u wkoll il-Kummissjoni. Tlet punti dajfa fil-leġislazzjoni tagħna stess tal-2010 meta qablu mal-2004. Jiena kont rapporter fi żmien dak iż-żmien tal-2004 u jiena niftakar tajb id-dibattiti li kellna dak iż U Huwa minnu li meta Franza kienet iddeċidiet li tissospendi li tirtira il-medicina mediator fil-2009 kien hemm riperkussjonijiet ġenerali fl-Ewropea għax konna din napplikaw ir-regoli tal-2004. Iġifiri bil-regoli ġodda tal-2010 l-affarijiet ma kienux jiġru kif ġraw dak iż-żmien il-komissarju dalli għalek kellu mittel fraġun biex ehm, jaddi u jitlop għal dawn l-stress test jiena issa il-mistoqsija tiegħi li l-Kummissjoni hija meta għamilna dan ix-xogħol kollu u issa nafu x'fix qegħdin kif se nbidlu l-liġijiet il-kummissarju dalli f'Mejju si għamlinna propesta fuq dwar l-informazzjoni li għandha taddi għand il-pazjent u importanti għalhekk li malajr nkunu nistaw indaħlu dawn l-elementi kollha anke riżultati tal-istress test sabiex inkunu eh, verament qed ikonna l-aħjar soluzzjoni. Anki jekk nafu li l-bniedem jibqa' bniedem u l-nuqqasijiet u huma parti integrali tal-bniedem, ġifiri, xorta waħda rridu ngħidu rridu nevitaw kemm jista' jkun il-problemi. Naraw li malli jkun hemm xi suspett aħna nirreġixxu kif suppost. Għalek, il-mistoqsija tiegħi għal-Kummissjoni, x'nistgħu nagħmel, x'qed jimmaġina sur Dalli biex inkunu eh, iktar reattivi kemm jista' jkun. U minnhom mbagħad li r-regoli ma kienx qed eh, tħares lej kollox. Hemm bżonn għalhekk nirriflettu fuq il-pożizzjoni tagħna inkwantu għal mediċini eh, meta ma jkunx hemm ġifieri il-parir tal-EMA Iġifiri jiena dejjem xtaqt li dejjem naħdu mill-li mejta l-Europa, għax meta inti għandek informazzjoni li hija komuni eh, għall-istati membri kollha ma jkunx hemm diskriminazzjoni għal ċittadini, imma meta jkun hemm xi prodotti ġirterat tkun immedjata u tkun għal kulħadd. U ma jkunx il-problemi li kulħadd jaqdef għal rasu waraw x'ġara fi Franza. Disa snin ħadu biex jirtiraw il-mediċina. Jiena nibqa' nħamba u ngħid li l-IMA għanda tati pariri u li għanna nor peress li daw kunu fuq il-livell Ewropew kullħat għandu jisegwi. Veru li għaw dawn id-jufijiet kolla ħafna drabi ikunem wis xol ma jkunux qed u ma xol anki l-Aġenzija ħafna drabi, l-Aġenzija Nazzjonali ma jkunux qegħdin ileħqu ma' xogħol li jkollhom. Jiena niftakar li dak iż-żmien jiena kont labt li minn livell nazzjonali naddu għant li jemme, u kienu għalu li da mux possibli inti trid verament tara li em, ma jiġu fi xej dawn l-Aġenziji Nazzjonali, hekk kienu għalu li dik kienet il-kritika li rċevejt jien irrid neqridhom. Imma kieku għamilna dak li għedna dak iż-żmien forsi konna niftafna problemi. Issa, għandi mistoqsija l-Sur Etienne Mari. Fi Franza, kienem ħafna kumitati li kienu edin jamlu l-inkjesti, kienem eh, Senat, l-Assembleja Nazjonali, kienem Ligas, kienem Ministeru, kienem l-assistenza tal-medicini, ħafna rapporti u jiena nibżali meta jkun hemm ħafna eh, rapporti jkun hemm iktar konfużjoni. U hemm l-iktar ħaġa importanti, kulħadd nesa li hemm leġislazzjoni fuq livea Ewropea u fi Franza għal aħna ħafna drabi ninsow li l-affarijiet isiru wkoll fuq livell Ewropea. Kif qed ilkom għadna kemm nagħmlu reviżjoni tal-farmakoviġilanza, hemm bżonn għalhekk dak li niddeċidu fuq livell Ewropew jiġi transpost mill-aktar fejs fi Franza sur dalli fif meju se jkellimna fu l-informazzjoni għal pazjenti għalhekk jiena nagħmel appell l autorit Franċiżi biex dawn jaġlu il-regoli jadduhom fi Franza wkoll. Is-sur Etienne Mari, intom Iżom, u d-dimaj kemkom dejjem li mux dejjem nipqaw e, fi Franza naħdmu għalina għaxem regolamenti u kol Ewropej. Din kien dawn kienu l-mistoqsijiet tiegħi għax għalija huma importanti. Jiena naħseb li eh, kollox qed anki jekk eh, għadġilt ma tant hemm affarijiet tixtaqt ngħid imma naħseb li qed kollox. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes là au cœur d'un scandale qui... Euh, President, kollegi, għoddimna għanna skandlu li jitratta ħafna Franċiżi, iżda anke pajjiżi oħrajn Ewropej. Dawn huma nies li smajna nibaqgħu vitmi ta' dan l-iskandlu u ħalsu qares bħajjithom. U għalhekk importanti ngħidu li dawk li kienu responsabbli politiċi ma ħadux id-deċiżjonijiet taqlija. Aħna eh, MEPs hawnhekk deputati Ewropej u bħalma qalet is-Sinjura Grostet aħna votajna l-regolamentazzjoni speċifika fir rigward il-farmakovigilanza l-ewwel fl-2004 mbagħad fl-2010 u għalhekk għandna nistaqsu lil nfusna kif nistgħu niżviluppaw aktar din ir-regolamentazzjoni sabiex bekk nevitaw li każijiet bħal dawn jirrepetu ruhom. Stalin issa Europarlamentari, esperti f'dan il-qasam tas-saħħa li nirriflettu fuq dan l-aspett l qabel kollox meta mqabbel ma dak li qal il-Kummissarju Dalli meta wieġeb għal mistoqsija bil-fom tiegħi ta' nhar il-15 ta' frar li għadda ppreżentata fi Strasburgu fil-plenarja u saħqetu wkoll rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea issa stess mhux qed nitkellmu hawn dwar problema ta' Franza jew problema Franċiża anki minn anki jekk mill-2005 wara l-ħaddiema volontarjament u l-kumpanija konċernata volontarjament irtirat dan il-prodott minn minn l-Italja u Spanja xorta waħda dan il-prodott baqa eh, fis-suq ta' Franza. Il-ġustizzja fi Franza ħatamel il-proċeduri kollha possibbli u nittamaw li dawk ħatja jiġu mresqa qoddim il-liġi irridu ngħidu li f'dawn is-snin kollha kellna nagħmlu mod li l-EMA taħdem, li EMA taħdem bħala struttura ta' farmakovigilanza biex bekk tejn lill-Awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jekk ikun hemm prodott bħal dan dan jiġi projbit minnu fih. Speċjalment wara dak li seħ f'dan l-istat membru partikolari. Suppost hekk kellna naġixxu, hekk kellna naħdmu. Iżda bħalma kienet jgħid ir-rappreżentant tal-Aġenzija minn aspett legali u leġislattiv li jemmej ma setax tintervjeni f'dan il-każ. Li kiku bajna sejrin il-qoddim suppost ma ħallejniex dan il-prodott jitqiet fuq is-suq. Meta kontet nisma' r-rappreżentant tal-Kummissjoni u anke ż-żewġ mistiedna l-oħra li hawn l llum, Nixtieq ngħid li dak li suġġerixxa l-Kummissarju Dalli anki mod paradossali għaliex minnaħa qed jgħid li hija problema Franċiża u ta' Franza u minnaħa l-oħra mill-każ ta' medjator irridu nagħmlu stress tests. Hekk qed jgħid il-Kummissarju Dalli. Dan il-mod huwa stess ammetta li qed nitkellmu dwar problema Ewropea fil-verità. Ir-regolamentazzjoni l leġizlazzjoni għandha tiġi mibdula, modifikata. Meta qabel ma dak li għamilna diġà fl-2004 u fl-2010, ma rridux naqbdu ndaħlu xi ehm, mezz leġislattiv billi namlu xi tibdil fieraħ ta' xi kliem jew dettalji żgħar, l-istrument kollu kemm hu għandu jinbidel, għandu jiġi modifikat. Għaliex Bekk nkunu qed niproponu riformi serji ta' sistema kollha ta' farmakovigilanza sabiex bekk intemmu dawn il-konflitti ta' interess li qegħdin ixekklu li jkun hemm regolamentazzjoni effettiva fil-qasam tal-mediċini. Dan qed ngħidu għaliex irridu morru lil in minn dak li diġà seħħ fl-2004 u anke fl-2010. Jekk il-tneħħija tal-leġizlazzjoni tal-farmakovigilanza tal-2010 ser timxi fil direzzjoni tajba, illum serjeta kbira rridu nirriflettu fuq il-proċedura ta' autorizzazzjoni ta' l-AMM tal-medicini li jiġu organizzati propja mill-EMA. Ir-regolamentazzjoni għal ħruġ ta' dawn il-permessi ta' dawn l-autorizzazzjonijiet tista' dajjef is-swieq li jistgħu jkollhom influenza fuq dawn il-prodotti mediċinali u għalhekk din il-proċedura apposta u rridu nagħmlu mod li nevitaw din il-kompetittività bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali differenti li provaw kemm jista' jkun idaħlu introjti apposta minn dawn il-laboratorji tal-farmaceutika. Għalhekk irridu niksbu bilanċ xieraq f'dan ir-rigward u fl-interess ta' ċittadin Ewropew għal daqstant Naħseb li naqblu l-koll li dan din hija sitwazzjoni urġenti għandna bżonn kodiċi ta' mġiba għal ħruġ tal-permessi ta' dawn il-mediċini differenti. Kif kienet tajt ir-rappreżentant tal-Kummissjoni, anke aħna nixtiequ naraw riżultati x'inhuma ta' stress tests daġaw ma' riżultati mamula mill-EMA fuq talba tal-Kummissarju u ġala darba jkollna r-riżultati kollha u nqablu r-riżultati kollha li jħorġu minn dan, imbagħad irridu nifmu darba l-dejjem li miex xi emenda żgħira direttiva fuq l-informazzjoni għal pazjenti is-soluzzjoni iżda ħal oħra għandna nagħmlu reviżjoni tal-prassi kollha tagħna sabiex bekk naslu għal kodiċi ta' mġiba ġdida. Grazzi. Grazzi, Antonia Parvanova. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għalija kas serju ħafna, speċjalment fil-rigward dan il-kas partikolari għandi opinjoni personali wara l-informazzjoni li rajt u l-dokumenti disponibli sissa, iżda aħna bħala Parlament Ewropew għana nieħdu deċiżjoni serja u meta nilleġizlaw bbażat fuq l-aqwa prassi, dan ma jfissirx li m'għandniex nilleġizlaw ukoll fuq il-prassi ħażina u din mhix kwistjoni Franċiża biss, ta' Franza hija każ serju argument ta' leġiżlazzjoni tal-inċertezza legali fuq id-distakki legali u fuq id-diffikultajiet li hemm u l-proċeduri diffiċli ħafna li ħafna drabi poġġu fil-leġiżlazzjoni tagħna u naqblu mal-Kunsill li namlu proċedura li fl-aħħar mill-aħħar tkun ikkumplikata wisq. Ħafna drabi ikun tjaqdi l-interessi tal-kumpaniji eh, privati iżda ħafna drabi xekkel l-interess pubbliku għalhekk irridu niksbu l-aqwa bilanċ. F'dan il-każ għandna evidenza ċara għala dan il-proċess kollu mbeda. Hemm kontradizzjoni bejn l-awtorizzazzjonijiet eh, l-awtoritajiet nazzjonali u l-IMA. L-IMA e hija favur li kollha aktar awtorità u aktar seta, iżda dan xorta ma jfissirx li l-Kunsill kien kuntent dawn il-proposti kollha li provajna rresqu aħna bħala Parlament Ewropew fil-leġiżlazzjoni tal-farmakovigilanza Xorta l-Kunsill ma laqax proposti minn tagħna u speċjalment dawk marbuta ma' trasparenza. U għalhekk nixtieq infakkar meta kien hemm proposta hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex morru li lin mill-konflitt ta' l-interess ta' l-EMA u tal-esperti tal-EMA u aħna xamminna votajna kontra u kienet ta' staġiba lija u daw kollha li kienet jappoġġa għax kien hemm votazzjoni maqsuma, tnej favur, disa eh, kontra u tnej tnej favur, tnej kontra u kien hemm l-astenzjonijiet u allura kellna sitwazzjoni ras imbras. Għalhekk importanti ħafna li jekk irridu naraw li jkun hemm il-konflitt interess li mmorru in minnu għall-esperti tal-EMA irridu nimxu l-qoddim. Anki qed ngħidu għal każ ta' mit persuna iżda kull assistent u qed ngħidu iktar minn elfej ruħ iridu jkunlhom dikjerazzjoni disponibbli ta' konflitt ta' interess u għalija dan huwa eżempju ċar ta' standards doppji. Iżda standards doppji li jistaw jkunu periklu għal pubbliku. Fuq il-konflitt ta' interess irridu nagħmlu l mutana biex nevitaw li jkun hemm tliet tipi ta' konflitt ta' interess. Dak nazzjonali u f'dan il-każ partikolari għal problema Franċiża ta' Franza għanna l-konflitt nazzjonali ta' interess f'dan l-ambitu kollu, għax morru kontra l-ambitu ta' protezzjonizmu. Iżda naħseb li l-qorti franċiża tista' tiċċara din is-sitwazzjoni. Dok kollha involuti il-fondazzjonijiet, assoċjazzjonijiet varji, eċetera, jistgħu jitkellmu fuq din il-kwistjoni ta' lotja ta' fondi u kif dan kollu seħ. Mbagħad għandna l-konflitt ta' interess professjonali u diġà tkellem fuq dan. Mbagħad għandna wkoll il-kwistjoni ta' riċerka tal-industrija. F'dan il-każ tal-merk Viox u l-prodotti oħrajn medicinali għanna l-kwistjoni tal-riċerka sponsorjata mill-industrija u kif ħaniħdu deċiżjonijiet jew kif l-aġenzijiet għana għandhom jafdaw din ir-riċerka u jimxu maħħa. Dal-aħħar kena deċiżjoni tal-EFSA mhix kwistjoni biss tal-EMA u l-farmaceutiko, iżda qed nitkellmu wkoll dwar it-talbit għal saħħa fl-industrija tal-ikel. Kien hemm proposti ta' talbit tas-saħħa u d-DHA u l-ħalib patrabi U kien hemm ukoll riċerka min-naħa l-oħra bbażata xjentifikament minn awtoritajiet indipendenti u universitajiet li marret kontra dak li kienet ittajt l-industrija. U aħna għedna li għandna nafdaw l-efsa. Iżda nistgħu nafdawha jekk ta' bilħaq m'għandniex dikjarazzjoni ċara ta' konflitt ta' interess u argumenti ċari u trasparenti li aħna nistgħu nafdaw u nserħu fuqhom. U fl-aħħar nixtieq ngħid li ovvjament hemm ħtieġa li nagħmlu reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-farmakovigilanza u qed nistenna l-proposta ġdida tal-Kummissarju Dalli f'Mejju għaliex huwa għal ċarutont li ħajkun impenjat sħiħ bisħiħ biex jimponi aktar trasparenza u jevita li kun hemm dal-konflitt ta' interess u jiċċara u jemela trasparenti biex bekk nivitaw il-konflitt ta' interess f'dawn l-aġenziji li qed kopru kwistjonijiet marbuta mas sigurezza ta' pubblika u s-saħħa. Nixtieq ngħid ukoll li hawn fil-kumitat tagħna hemm ħafna eżempji fejn aħna xħetna vot li mhux dejjem qed ikopri l-interess ġenerali pubbliku u għalhekk nixtieq nappella li jkun hemm aktar eh, responsabilta għal fix-xogħol tagħna u mhux naslu f'punt fejn irridu nerġgħu nikkonsidraw mill-ġdid il xogħol tagħna jew nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn leġizlazzjoni tagħna. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li dan mhux l-ewwel u l-aħħar każ u l-unika każ li ma jkunx hemm trasposizzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fi Franza u anke fi stati membri oħrajn. Għandna tliet direttivi marbuta mal trapjanti li jumu mux trasposti fi Franza u fil leġizlazzjoni ta' Franza u s-sanna din ukoll fuq il-farmakovigilanza li għanda problema u evidenza ċara tal-correlation tables fejn aħna bosta drabi mill-leġizlazzjoni mal-Kunsill insibu xinu qasijiet. Hija xi ħaġa li għandna nitrattaw bis-serjetà għaliex inna 20 snin issa li dan il-każ kien għaddej mill-awtoritajiet u ħafna eluf ta' persuni mietu u dan huwa l-prezz qares tal-inċertezza u l-burokrazija. Grazzi. Grazzi. Merci d'abord euh, d'avoir organisé. Grazzi, Lonet. Grazzi, l'onorevole Rivasi, grazie tal-li Kenna din il-laqa ma l-interlokuturi tagħna, l-ispettur minn IGAS minn Franza, l ima il-Kummissjoni. Grazzi ta' din l-opportunità. Nixtieq ngħid li jiena ħasba ħafna dwar il-farmakovigilanza. Għala, qed ngħidu li għandna bżonn din l-aġenzija, mod partikolari. Fl-1999 kien hemm rapport mill-Italja li kienet jitolbu għal arbitraġġ biex naraw x'inhuwa il-bilanċ tal-analiżi u r-riski xċara xejn ma ġara fl-aħħar mill-aħħar fl-1999 li MA qalet hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni biex dan nagħmluh iżda fl 1999 li MA tirrikmanda l-irtirar ta' dan il-prodott iżda il-medjator bħala prodott medicinali mhux inkluż kien hemm flemflurin li kien prodott importanti u koll, iżda ma inkluż, intom ħattu deċizjoni, ħattu deċizjoni li t tirtiraw prodott iżda mux mediator. Mediator. Fir-rigward il-kap tal-EFSA fi Franza u l-kap tal-farmakovigilanza fli ema minn Jean-Michel Alexandre għandu għandu l-kareg, għandu kontroll fuq l-EFSA fi Franza u għandu kontroll ukoll fl-EMA dak meta kien nitkellmu fuq dan il kas Bħalma qalu Egas fl-1999 ir-rapport ta' Rigaltini kien ċaru tont. Il-laboratorju Servier ġi mistoqsi li għamil studju importanti fuq il-problemi eh, kardiovaskolari u ħadd m'għamel segwitu tal-istudju, ħadd m'għamel xejn, kena nistennu sal-2006. Tistgħu timmaġinaw dan xi fisser għandek mediċina din hija problema, servier kellu jagħmel analiżi u ma jiġri xejn. Għalhekk x'qed tagħmlu eżattament fl-EMA? Persuna tieħu ħsieb l-Aġenzija Franċiża u mbagħad għandu rwol ieħor ukoll ir-responsabilitajiet tal farmakoviġilanza fl-EMA. Dejjem il-Franċiżi li jkollhom dawn il-korrigi u lenin u x'jiġri u għandi itra qudiemni li qed nurik fl-2000 fis-sena 2000 kellna Spanja li tajt isma hemm twessija xer ngħidilkom u din kienet kwistjoni għal medjator li mhux tajba diabete iżda għal kwistjonijiet tal-anoressija u tajdilkom eżattament x'għandu jsir. Mbagħad fl-2004 qed oħra mibawta lill-EMA. U kontra għal dak li qed, sinjura mill-Kummissarju, kien hemm l-informazzjoni disponibbli mill-Istati Membri għall-EMA, għall-Italja, għall-Ispanja, għall-Franza, għall italja għall għall italja għall ispanja għall franza jgħidu, isma, adottenti, jem problema, u servier, il-kumpanija, tirtura il-medicina, zda xtaħseb li jemmej. Fl-2003 kena l-informazzjoni minn Italjani, fl-2004 li jemmej xamlet. Assolutament xejn, kena nistennow sal-2006 biex fl-axħar servier għamle studju u fl-axħar kena evidenza li kienem problemi marbuta mal-qalb xamlet li jemmej assolutament xej għal darboħra. Stennow sa' kem Franza irtiraw il-prodott minħabba eh, persuna pneumologa li resqet din il-punta twessija u qalet li din hija droga medicina li tista' twassal għal komplikazzjonijiet ta' mart tal-qalb. U f'Ġunju mbagħad fl-aħħar mill-aħħar li jemmej ordnat l-irtirar tal-prodott medjator. Signora Grostet iktar kmini qalet li suppost kenna awtorizzazzjonijiet Ewropej, mhux kontra din l-idea, u nistantikom eżempju dal wat Iżda nixtieq nistaqsik, intom x'amiltu bħala EMA? X'ser tagħmlu? Fi Franza forsi kellna l-kwistjoni tal-laboratorju Servier u nitlob li Sinjura Grostet jekk jogħġbok oqgħod kwita waqt let nitkellem għax smajtek meta kont tamil tagħmel diskors tiegħek. Iżda fuq livell Ewropew, għala ma kienx hemm twissija kena bosta pajizi li kienet tjajdu kien problemi marbuta mal-qalb u mal-sistema kardiofiskolari u għala ma miltu xejn. Għala pajtu bidejkom fuq zaqkom. Issa fil-rigward Pantemrix, kien hemm autorizzazzjoni Ewropea u dim il-laboratorju GSK, mbagħad kien hemm it-twissija mill-awtoritajiet Svediżi li tajt li twal. It-tfal li jieħdu Pediarix huma disa darbit aktar qed jissugraw minn adulti għallu kien hemm sospensjoni l-awtoritajiet svedizi sospendow dan il-prodott minħabba mart partikolari x'għamlu Franza. Huma wkoll qalu li kien hemm każijiet ta' narkolepsija narkolepsija u għal erba' jew ħames darbit aktar sogru fost it-tfal u għalhekk x'għamlu ma kienx hemm sospensjoni iżda kien hemm bżonn ta' studju mill-Kummissjoni. Xi tridu aktar minn hekk? Kemm jridu jmutu nies biex tieħdu xi azzjoni? Jiena nħoss li din hija punta tħassib kbir u issa għandna l-Kummissjoni, għandna l-President tal-Aġenzija, għandna l-Ispettur jew l-Ispetturi. U hekk ngħid li jekk li EMA qegħdin biex tawtorizza il-mediċini u għal 90% anki għal biofarmaceutiċi, iżda teraw l-interessi biss tal-laboratorju, mhux tal-pazjenti għandkom problema kbira fuq il kuxxenza tagħkom. U għalhekk nixtlob l-kollega biex jaqra r-rapporti ta' Jigas. Dejjem najdu li jkun hemm diffikultajiet fuq il-livell Ewropew u kulħadd jippunta subaħ lej ħadd ieħor. Najdu li l-efsa ma tistax tieħu azzjoni għax qed nistennew il-kwistjoni li tittieħed fuq livell Ewropew. Kulħadd tifarfar minn fuq spallejh. U għalhekk għamiltu għal oħrajn għal pereżempju eh, l-apartheid għall-appetite suppressor, skużawni, u għalek punta twissija, jekk l-agenzija edha hemm mal produtturi għall-agenziji, xser u mux għall-pazjenti, għala edin hemm wara kollox. Grazzi. prova nikkalma l-affarijiet f'din id-diskussjoni jekk jista' jkun, tista' nagħmelek, u nittama nkun utli biex nistruttura dan id-dibattitu wkoll. L-ewwel punt. Kull min jaħseb li jekk nagħmlu bidla fil-leġiżlazzjoni fuq il-farmakovigilanza kemm jekk hija meħtieġa jew mhijiex, jekk taħsbu li din ħatwaqqaf każ bħal dan milli repeti ruħu, naħseb li sejrin żbaljati. Għaliex il-koll hawnhekk tiddu tiftakru li dawn huma awtorizzazzjonijiet nazzjonali, eh, mediċini awtorizzati nazzjonalment. U Xorta, jekk musa namlu xejn fuq livell Ewropew, dan il-każijiet ħajkomplu jirrepetu ruhom u ħabtu wiċna magħhom. Kien hemm il-kummenti mill-kollega jiena naqbel ma l-autorizzazzjoni ċentrali żdaqqat ma kelli maġġoranza il-Franċiżi, Zvediżi, kollha jixtiequ jżommu l-entitajiet jew awtoritajiet nazzjonali tagħhom għax għandhom ħafna postijiet tax-xogħol, hemm ħafna nies imħażmin fuq dan u jixtiequ jżommu dal-postijiet tax-xogħol u jixtiequ jaqdu rwol importanti fl impik tagħhom. Iżda, Signora Rivazi, jekk trid awtorizzazzjoni Ewropea tista' tattakka l-EMA, iżdissa ma tistax tattakka l-EMA għax hija neurosi biex ngħidu hekk. X'għamlet l-EMA? Għamlet xi ħaġa ħażina? Ena tuħarsa lejn l-istatut tal-Aġenzija bħall-Aġenzija kollha l-EMA għandha statut. L-istatut tal-EMA tajt eżattament kif hija strutturata u aħna fil-Parlament Ewropew nistgħu nibduh. u jiena lesta nbiddel xi affarijiet f'dawn l-istrutturi tajt x'inhuma l-entitajiet tagħhom, il-korpi tagħhom bħal l-Aġenziji, l-Eka, l-Aġenzija tal-Kimiki, l-EFSA, etc. F'na drabi u aġenziji oħrajn għandna komitat ġdid għal farmakovigilanza pereżempju, iżda l-istrutturi huma ċari qegħdin hemm fuq il-karta. Għall-Istati Membri. Mistax il-sena ilu ma tantx kienu kuntenti li kollom awtorizzazzjoni Ewropea Is-Sur Pott diġà tkellem dwar dan, kien hemm rabja sieħ mill-Istati Membri għax ma ridwix għal kollox u għalhekk fil-Kumitat Ewlieni li kien responsabbli għal farmaceutiċi għal bnedmin rridu jaraw li kollom l appoċ mill-Istati Membri u għalhekk nitlob l sinjura Rivazi ta' taħarsa lejn dan. Jien lest li li jemmej nisfaxxa darba l-dejjem, lesna mela essa stess, iżda biex tagħmel dan titbiddel l-istatut. Li għemej ma bil-fors xaħat minn kull stat membru, iżda rridu jitrattaw din il-kwistjoni għalix tinsaf l-istatut. Għalek nistaw namlu sabiex nizguraw li ma jkonniex sogru kawzat mill-farmaceutika fis-suq. Għal darboħra nitlob li nkunu kawti f'din id-diskussjoni. Tim Mari, nittama li pronunzjajt li sem tajjeb, għalek ċaġa importanti ħafna għal ħafna affarijiet importanti iżda xi ħaġa partikolari għalija tkellmet dwar l-applikazzjoni tkellem dwar l-applikazzjoni ġodda huma aktar interessanti minn dawk ta' bħalissa. Nisok li bħalissa. Issa fuq l-autorizzazzjoni fuq livell nazzjonali ma tantx għandna informazzjoni, hemm il-trials, hemm il-provi fil-laboratorju, hemm l-ispezzjonijiet, iżda ma nafux biżejjed fuq il-mediċini, għandna tamiet iva, l-organizzazzjonijiet li rappreżentaw il-pazjenti, dawk minn huma morda għandhom it-tamit, anke l-industrija nafu dan kollu, iżda nkunu nafu xaġa fuq il-medicini da darba zawa bazi ta' kuljum u għalhekk hemm bżonn ta' leġizlazzjoni b'saħħitha fuq il-formaka viġilanza u dik kienet meħtieġ essenzjali. Iżda għal darboħra nixtieq nagħmel dan il-punt il-farmakovigilanza hija utli biss jekk ikonna d dejta kollha disponibbli fidejna m'għandekx garanzija, kull tabib, kull pazjent li jieħu din il-medicina, m'għandekx garanzija li ħajkollhom informazzjoni fuq l-effetti sekondarji u anke jekk ikun hemm dawn l-effetti sekondarji u l-informazzjoni m'għandekx garanzija li tabib ħajaddi din informazzjoni għalhekk id-data fil-farmakoviċilanza hija kważi inċidentali u ta' kombinazzjoni. Hija importanti Iżda importanti wkoll li nagħtu ħarsa lejn il-mediċini fuq is-suq u nagħmlu segwitu għal dan. U dan kien meħtieġ. Uħud f'dan id-dibattitu argumentaw naħseb li kien Ġepanjo, per eżempju, li qalet li li MA kella kolla rwol aktar ta' supervizjoni. Signori Vazi qalet li li MA mamlet xejn, għadet bideja fuq zaqqa. U qed nitkellmu dwar tliet aġenziji ewlenin. Urridu nagħmlu distinzjoni, ovvjament. Qed nitkellmu dwar l-Aġenzija ta' Ġestjoni jew Aġenzija li għandha ruoli oħrajn, funzjonijiet oħrajn, għax hemm dawn iż-żewġ kategoriji. Li MA bħala awtorità ma tantx tista' tagħmel wisq, irridu jagħmlu komunikazzjoni tal-informazzjoni lil kummissjoni u hija l-Kummissjoni li timplementa li MA tista' toħroġ konferenza stampa. Is-Sinjura Rivazi qalet li l-Kummissjoni informat Iva, il-Kummissjoni tinforma, iżda tagħmel bazi tal-informazzjoni mill ima minn fejn titgħidġib l-informazzjoni wara kollox. Tistgħu tiftakru l-rabta bejn is-Sinjura Distori u l-Kummissjoni ta' qabel. l ima e m'għandix l-indipendenza ta' autorita li tista' tintervjeni direttament, ma tistax tieħu deċiżjonijiet direttament hija nifisha, importanti li niftakru għadi. Allura x'nistgħu nbidlu? Eżattament il sinjura Parvanova tkellmet dwar proċeduri komplikati wis dwar burokrazija. U Sinjura Parvanova qalet xi ħaġa importanti dwar il-konflitt bejn l ima u l-awtoritajiet nazzjonali. Il-konflitt għadu hemm. U emnuni, dan għadu l-każ u ħajibqa' jkun il-każ. Meta għandek awtoritajiet nazzjonali mhux se jkunu sodisfatti kuntenti dwar Eh, medicini approvati ċentralment, jipreferu li jkun approvati nazzjonalment f'kull wieħed u wieħed mill-pajjiż tagħna. Għandna sistemi 27 sistema differenti u għalhekk temmen li din aħjar Signora Rivazi, għadek għattajt li manna bżon xejn, aktar 27 sistema differenti, 27 autorizzazzjoni differenti, din iktar sikura, iktar trasparenti, iktar faċli li tikkontrolla, għala għadek taħsebek ma tantx tkun eh, taf affarijiet minn hawn id-dinja hawnhekk għandek sitwazzjoni iktar komplikata u hija inqas trasparenti ovvja. U jekk inti interessata l esperienti ta' l-EMA, rridu jiddikjaraw l-interessi tagħhom u naf li sur pot jista' jitkellem fuq dan u rridu jgħidu l-konflitt ta' interess tagħhom x'inhu. U l-informazzjoni importanti wkoll l-autorizzazzjonijiet ukoll. Iżda mhux qed nitkellmu dwar l-istati membri li ma jastrasponux il-leġiżlazzjoni waħda waħda. Tista' tpoġġi l-affarijiet kollha fuq dokumenti fuq il-karta, iżda fil-correlation tables ma m'hemm xejn, m'hemm l-ebda correlation table li tista' tkun kampa mal eh, mal-stress test tista' tkampa biex tista' toħroġ biss meta jkollok problema. Tista' titratta l-affarijiet mod differenti jew meta pereżempju eh, pazjent kum marit, tikteb la affarijiet fuq dokument u tittama li jiġri l-aħjar li tixtieq meta toħroġ dokument u għalhekk irridu naraw x'nistgħu tassew nbidlu. Mhux qed nillu diru hawnhekk għandna problemi marbuta mal-mediċini darba wara l-oħra. U l-unika punt pożittiv, l-unika vantaġġ biex ngħidu hekk li konna mediċina autorizzata ċentralment hija li jkollok punt ta' kuntat waħdini, one stop shop, punt wieħed fejn tista' tikkontrolla l-affarijiet kollha. Dan ma tistax tagħmlu mis-sistemi nazzjonali, mill-awtoritajiet nazzjonali f'kollha differenti u ħafna drabi jaġixxu mod arbitrarju, kultant jitrasponu xi leġiżlazzjoni u kultant le. U għalhekk din kwistjoni jekk taħdim xalment ma tantx hija ċara. Jiena lesta nissuġġerixxi emendi għal statut tal-IMA u anke l-aġenziji oħrajn Per eżempju, ma jistax ikollok aġenzija fejn wieħed ikun membru fil-bord tal-managers u mbagħad isir direttur ukoll, dan seħ flefsa u anke aġenziji oħrajn. Ħafna entitajiet oħrajn ukoll. Iżda ġala darba dan ma jiġix trattat ma nix neqpaw sorpriżi għandna membri minn stati membri differenti, jkunu membri tal-bord, un bat kollok presidenza mill-Irlanda, un bat minn Franza, Dan kollu isseħ u ħajkompli seħ jekk ma nsolvux din il-kwistjoni. U ma tantx tiddejjaqni din iżda f'dawn l-aħħar 15-il sena mort għal ħafna avvenimenti għal ħafna laqat kull tip u dawk li huma ħati huma l-istati membri għandna nippuntaw subajna lejn l-istati membri u magħhom għandna nirrabjaw Antonja. Nistgħu nagħmlu semplifikazzjoni iva. Iżda jien ma rridx indajjef li hemm għax huwa l-unika qas tagħna jekk huma għamlu iva Iżda rridu evidenza l dan. Fl-1998-1999 Iva kellhom żball, iżda ngħidu dwar l iżbalji li seħħu fi Franza. Qed jimari tkellem dwar dan mod ċar aktar qabel u naħseb li fil-Parlamenti Nazzjonali nitkellmu dwar każijiet nazzjonali u problemi nazzjonali għax turi problema b'aktar ċarezza. L-ewwel każ irridu naraw li l-autorizzazzjoni nazzjonali hija żball jekk nibqgħu għaddejjin biha. Thank you, Chair. Um, I think what we have heard L-Onorevoli McEvan, grazzi ħafna Sur President, jina naħseb li dak li smajna l istoria tal-medjator ija ta' tħassib kbir u hemm noqasijiet fi sistema Jina kontraportera l-aktar eh, leġizlazzjoni riċenti fuq il-farmakovigilanza għandi nħoss ċertu responsabilità. Meta jien smajt dwar il-medjator f'jannar, jina kuntattjajt l-EMA u għaluli li il-leġizlazzjoni ġdida tala il-vojt kollu li kienem, l-qasid kollu li kienem. Issanna l-stress test tal-Komissjoni, nirringrazzja l-Komissjoni tal-li għamlet din l-stress test, u għed nisimaw iżda li fil-fat hemm xi tibdiliet li xorta waħda għatem bżonnom fil-leġizlazzjoni. Għadda għasam ta' għek nishtiq l-Komissjoni tindirizza dawk it-tibdiliet kemm jista' jkun mod urġenti qabel ma jkollna l-implementaw l-leġizlazzjoni ġdida, għaliex hemm ħafna Eh, minn xadu rapporters minn dik il-leġizlazzjoni għawek prezenti f'din il-kamra l-lum għal daqsant jena naħseb li jkun utli ħafna, għax ovvjament l-informazzjoni għal pazjenti ġbir liġijiet fuq dan hija l-istess liġi. U jina għandi l-istat tal-artikli qegħdin nitkellmu dwarhom wara rajt l-stress eh, test tal-Komissjoni għal rajt riżultati naħseb li kienu kun utli li kieku qasmu mal-Parlament dan l-stress test għax kont ir-rapporter u għaw shadows zawek u aħna wkoll nkun nafu x'sabet il-Kummissjoni eżattament għax f'kull livell aħna għalulna li kon qegħdin insaħħu leġizlazzjoni. U il-pariri kollha li kena mill-IMA u mill-Kummissjoni huwa li f'kull pass ħadna kien qed issaħħaħ is-sistema. Issa jekk għad hemm xi kwistjonijiet pendenti, jiena naħseb li ċertu affarijiet jistgħu nistgħu nindirizzaw mod malajr ħafna meta nħares lejn il-tekst eh, ta' qudiemi, eh, jiena naħseb li jekk hemm eh, irtirar nazzjonali din dan jista' jsir awtomatiku, sempliċement nistgħu nagħmlu tibdilizzar u l-istess fil-industrija tal-farmaceutika u l-kumpaniji ġifiri li jista' jkun hemm dan l-irtirar awtomatiku. U jiena nittama li dawn l-affarijiet jiġu qudiemna u jiena nittama li kulħadd f'din il-Kamra f'dan il-Parlament minn naħat kollha ikun jista' jaqbel mal dawn it-tibdiliet. ċertu affarijiet ittejbu fil-fatt smajt il-Sinjura Pavanova fuq l-istqarijiet ta' interess, leġizlazzjoni eh, ġdida ħajkolla bżon, website biex fejn nistgħu nippubblikaw l-ismijiet, CHMP, il-grupp ta' koordinament, l-istqarijiet ta' interess nazzjonali, l-istqarijiet ta' interess indirett, u dan kollu qabel kull laqa kif ukoll l-istqarrija ta' interess eh, fuq kull punt tal-aġenda ġviri għamilna titi fuq il-trasparenza u fuq l-istqarrija ta' interess. Aħna narfu dan il-punt u għamilna wkoll titjib fil-studju ta', ta sigurtà tal-awtorizzazzjoni tiġi wara u li nitolbu li l-istudju jisiru qabel, aħna tlabnihom jisiru qatt ma saru issa il-leġiżlazzjoni titlob li jisiru dawn l-istudju, jek ma jisirux l-istudji dawn huma għodot fidejn ir-regolatur biex ikun jista' xi kontra l-kumpaniji. Kif ukoll, il-lista ta' mediċini li għandhom din l-autorizzazzjoni ta' wara l-kummerċializzazzjoni tinsa fuq il-website inhi ħaġa ġdida wkoll. Ġifieri dina waħda mill-kritika li saret eh, ta' eh, minħa ta' Franza fuq l-analiżi. Ġifieri hemm titjib, iżda hemm affarijiet oħra li forsi nistgħu inbidluhom kemm jista' jkun malajr, ġifieri ejja nbidluhom qabel ma tiġi implementata leġislazzjoni fuq il-farmakovigilanza naf li qegħdin naħdmu fuq l-implementazzjoni għal daqsantina naħseb li ma nħallu xejn l jekk l-affarijiet qabżulna din darba man ma kellhomx jaqbżulna ġri rridu nagħlqu dawn il noqasijiet tal-vojt u mbagħad nis jispjega huma lil pubbliku għaliex aħna bħala parlament nistgħu nqumu bil-wieqfa nistgħu nitolbu li jingħalqu xi noqqasijiet naqblu mal-Kummissjoni mbagħad jista' jkun il-Kunsill jgħid eh, għaliex mhumiex kontenti b'dan. Grazzi ħafna, issa mmur lura għand il- eh, l-ospiti tagħna u ma tantx għandna ħin ġviri Għant il-mistednin tagħna ma tantx fadlilna ħin ġviri mhux aktar minn 3 minuti mela is-Sinjur Milligas. President, fil- Asar ħafna, tkellimna ħafna fuq l-Aġenziji tal-Europa u ta' Franza u fuq il ġit Jiena nishtiq li nerġa' fakarkom x'qal il-Ministru tal saxaf ta' Franza meta tkellem dwar is-responsabilità diretta eh, li ovvjament huwa tal-laboratorji Servier li għal 30 sena sħaħ eh, kienu qegħdin jostru il-reperkussjonijiet u side effects ta' din il-mediċina kien dejjem preżenti wkoll fil-kumitati tal-esperti, eh, l-istudji li ma sarux sow, li kisru kull forma ta' regoli fl-istrateġija kollha tagħha. Tieni punt, jiena naħseb li hemm ċerti punti ewlenin fl-amministrazzjoni tu anki l-Kumitati tal-Parlament eh, li eh, uraw dawn il-kas, li uraw li ħadu interess dan il-kas, imma kellhom ċertu konflitt ta' interess eh, meta kienu qegħdin jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom. l-evalwazzjoni permanenti tal meta wieħed qabel benefiċċju u riskju anki il- il-sujġett tal-użu ħażin, il-partijiet konċernati dejjem ikunu mistoqsija nirkorru għalihom fi Franza u dan kollu ġifiri edin naraw kif se jizvolġi anki fil-isfond tal-regoli Ewropej. Grazzi ħafna. Thank you very much. And then to the... Grazzi ħafna, jissa nad il kemmel rappresentant tal-JMA. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja l sinjura Kosted u Sinjur Hubert għal nistqarijiet eh, tagħhom Jena naħseb li kienu ċari li hemm tagħmel kontribuzzjoni għal sistema tas-saħħa Ewropea Jiena naħseb li dan huwa punt importanti għal ġejjini wkoll. Għana kellna dan id-dibattitu għawek li qed imur lil in minn medjator u jiena naħseb li dan huwa punt importanti. Sinjura McAvon tkellmet fuq il-farmakovigilanza u l leġizlazzjoni ġdida, jiena naħseb li l leġizlazzjoni ġdida ħassaħħaħ dan il-punt fuq livell Ewropew. U palma jiġri ħafna drabi fil-ħajja, jena naħseb li ntom konċi ta' dan fil-parlament, xi drabi jekk nippruvaw namlu wis, nispiċaw namlu aktar sara mill-leġit. Ġviri jiġifieri jina, kif nara jena, l-leġizlazzjoni tista' tmur l lin aktar, aħna għandna leġizlazzjoni ġdida issa, u rridu nħarsu lejn l-implementazzjoni tagħha. Dan huwa l-ewwel pass. Issa, nixtieq inwissikom dwar punt partikolari llum. lum għanna bżon ta' aktar farmakovigilanza f-27 stat membru differenti. Din tista' tipprevjeni milli seħħu l-kriżijiet? Ejja nsaħħu din, ħassa ħassaħħa ħarsin Le, jiddispieċin imma le, e, anzi bil-kontra, ħarsu lejn prodotti kollha li jinsabu fuq is-suq bħalissa minħabba iż-żida ta' farmakovigilanza. Aħna qed nitolbu l-aktar studji stretti għal aktar rapporti u dan ħajsir għal prodotti kollha li ġew awtorizzati biex jitpoġġew fuq is-swieq livell nazzjonali. Jiena naħseb li krita eh, tiżdied mhux tonqos eh, ħajkonna aktar affarijiet fuq dejna il-prodotti li kienu fis-swieq kienu mħarsa, kienu mħarsa permezz ta' farmakovigilanza relattivament dajfa fuq livell ta' stati membri iżda wkoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U kien hemm mekkaniżmu eh, ta' sorveljanza u rapportax li wkoll kien naqra dajjef, jekk insaħħu dan dak li ħajjiġri huwa li ħansibu id-djufijiet għal numru kbir ta' prodotti ninsab fis-suq. Ninsabu fis-suq. Issa dwar il-kritika dwar dawn id-drogi, dwar dawn il-medicini, dawn il-kritiċi ħaj jizdidu. Fil-qosor ħafna jien għandi kollega tijaj Noel Vajon li huwa responsabbli farmakovigilanza tal ima ħana dilu l-kelma malaj malaj rex jista' jitkellem u li smisswajna ma kienx eh, korrett bisih. Jekk tippermettili, Iva, kemm jista' jkun fil-qosor jien ħanniġi għal kummenti ġirura għal kummenti dwar il-Pandem Breaks fejn il-Kumitat il-ġimma li għaddiet kella diskussjoni dettaljata fuqu u ħarset fil-fat lejn id-dejta kollha, partikolarment mill-Finlandja, l-Svezja, kif ukoll xi informazzjoni waslet minn Franza fejn il-Kumitat użat il-prinċipju ta' prekawzjoni sabiex tagħmel tibdiliet l-informazzjoni għal professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti billi tinkludi r-riżultat ta' dawn l-istudji fejn il-kumitat għamlet ukoll ċertu kwistjonijiet metodoloġiċi, xi tħassib metodoloġiku Iżda, li natu dan il-parir fuq eh, livell individuali għat irid jiġi konkluż, ġviri jiġifieri, meta il tabib eh, jagħti riċetta għal dan din il-medċina li zazax u it-tfal. Fil-waqt li se dan it-tant qed naraw ċertu informazzjoni, partikolarment il-studju tal-vajskola ħajsir disponibbli f'Lulju. Issa, il-Kumitat ħares lejn l-evidenza kollha li hemm disponibbli użajna il-prinċipju ta' prekawzjoni rakkomandat li jkun hemm tibdiliet fil-informazzjoni tal-prodott u ħajkun hemm dibattitu ulterjuri fl-Ulju. Grazzi ħafna u l-aħħar kummenti mingħand il-Kummissjoni jekk ġobkom. Eh, żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jena nishtiq nsemmi tlet punti, il-farmakovigilanza, l-konflitt ta' interess u responsabilità, l ewwel net, il-farmakovigilanza. Fil-qasam tal-farmaceutiċi, xikultant huwa inevitabli li konna effetti negativi ġifiri eh, meta jintuża l-farmaceutiku. Għalix dak li namlu qabel, dak li nevalwaw qabel, jien jisir f'testijiet kliniċi, ġviri mux fil-ħajja reali, mux ma' individu li għandu il-reazzjoni tiegħu fil-ġisem tiegħu stess, ġviri xanna bżonn nagħmlu, għandna bżonn nkunu aktar koraġużi meta jkollna sinjali mill-farmakovigilanza, jridu jkunu aktar koraġużi biex ikunu nistgħu nirreaġixxu, nintervjenu u nirtiraw il-prodotti mis-suq. U dan u jiena nixtieq verament nserħilkom moħħkom li l-leġislazzjoni ġdida tagħna kien pass kbir il-qudiem m'għandniex bżonn ta' reviżjonijiet fundamentali palma għal sur Panjoli għaliex huwa tajjeb ħafna u għandu ftit elementi li ma importanti ħafna x'insemmi. L-ewwel net li tagħti seta lill-pazjenti għaliex il pazjenti nifsu issa jista' jinnotifika u jinforma lill-awtoritajiet l effetti Dan eh, kabbar il-kunċett ta' effett mhux mixtieq għax anke fil-każ ta' medjator kien hemm ħafna effetti eh, għall-użu ta' bil-riċetta, ġviri u jagħti wkoll le ma xi ħaġa ma kellix qabel ġviri. tatija il-possibilità ta' autorizzazzjoni fuq livell ta' komunità u nazzjonali. U dan ir-rwol li ħajkolla EMA eh, e li qed tieħu eh, flimkien mal judamet ġifieri li ħajkun database li ħajkun aċċessibbli għal pubbliku u dan ħa jassigura dak li semmejt qabel, ġifieri meta jkun hemm ċertu sinjali rridu nirreaġixxu mill-ewwel nħidu l-azzjoni. Mela, fuq il-konflitt ta' interess, jena naħseb li għawek il-situazzjoni t-tejjeb, anka regoli il-ġodda li adottat l-IMA e f'Diċembru li għadda, dan fil-fat jassigura li kunem trasparenza dwar il-potenzjal ta' konflitt ta' interess għan nis kollha involuti. Għax huwa inevitabli li l-IMA e trid serra fuq esperti ġej mill-livell nazzjonali. Iżda dak li rridu nkunu nafu huwa li rrid ikollna eh, aċċess għall-istqarja tagħhom ta' interess. U dan qed isir issa U taħt l-istruzzjoni tal-Komissarju tiegħi aħna qegħdin naraw l-istqarrijiet kollha ta' interess tal-aġenziji kollha biex nassiguraw li eh, il-benchmarks huma qolin ħafna. Issa fuq tielet punt fuq ir-responsabilità jiena inserra fuq dak li qal sur Mariġa siġbir fuq ir-responsabilità u jiena nixti nenfasizza għal darba oħra li sa l-2004 il-farmakovigilanza ta' prodotti autorizzati b'mod nazzjonali kienet responsabilità biss tal-Istati membri. Dak li għamel grupp ta' ħidma fi żmien EMA kien biss f'ruol intergovernamentali ma kienx responsabilità Ewropea għal daqsad ma nixtiex ngħid min jaqsam responsabilta iżda hija ċara li hawnhekk din mhix responsabilta Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u dan il-mod konkludejna din il-parti tal-aġenda il-sena ġorna il-laqa tagħna laqa li jmiss fit-23 u 25 ta' Mejju wara nofsinhar għandna laqa wkoll iżda din hija maquda mal-diskussjoni fuq tibdil fil-klima mal-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali u hekk iġobkom ħudu ma'kom il-proprietajiet kollha tagħkom, kull mandkom hawnhekk l-affarijiet kollha tagħkom għaliex eh, ħaj din il-kamra kompletament. Ġri jekk ħatallu xi ħaġa probabbilment mhux ħassibuha, grazzi. Pus namedi mikro.